Good morning, I ask everybody if uh, you can... Lodwa tajba, nitlobkom tpoġġu bil-qeda tiħdu poskom biex nibdow il seminar minn aktar fis, jekk joġobkom. Uh, good morning everybody. Uh... Lodwa tajba l-kolħat, jena l-Inus Zuber, jena l-Viċi President tal-Komitat tal impigju u l-Affarijiet Soċjali fil-Parlament Ewropew. Issa ħanaqleb għal-lingwa tiegħi l-Portugiż. Lodwa tajba l-kulħadd u merħba għal dan is-seminar konġunt organizzat mill-Kumitat tal-Affarijiet Soċjali u l-Impigi. bekk ħan fl-imkien l-erba ġenziji li jaħdmu fl-istess settur biex nitkellmu fl-imkien dwar il-modell soċjali Ewropew bħala xprun għal kompetittività. Huwa bi pjaċir kbir li llum nilqgħu fostna hawnhekk għal dan is-seminar dawn in-nies għanna aħna diġa organizzajna seminar simili anke bamli differenti u dan huwa l-aħħar seminar li qed jiġi organizzat. L-aħħar seminar kien hemm sentej ilu fil-30 ta' Ġunju tal-2011 tkellimna dwar il-kwistjonijiet kollha marbuta mal-impigi fost iż-żgħażagħ, anke sfidi li qed naffaċċaw. Anki l-sfidi għall-edukazzjoni, l-taħriġ, u l-problemi relatati mal-impjegi. Barra minn hekk tkellimna wkoll dwar il-ħtieġa li kemm jista' jkun noħolqu iktar l-antijiet tax-xogħol għaż-żgħażagħ, speċjalment fil-qafas tal-fenomenu li aħna rajna bajnejna stess, ġifiri żgħażagħ li la jkunu qegħdin jiġu imħarġa u laqqas ikollhom edukazzjoni terzjarja jew ikunu qegħdin jagħmlu xi taħriġ. Dawn eh, dan ix-xogħol kien xogħol komplementari biex naraw x'differenza jistgħu jagħmlu l-aġenziji fil-ambitu tax-xogħol fl-Unjoni Ewropea u anke fl-Istati Membri stess. Dan id-dibattitu aħna x'qed nippruvaw nagħmlu. Qed nippruvaw nagħtu spinta ġdida għal dawn id-dibattiti li diġà kellna qabel u nisħu L-ewwel qabel kollox fuq ix-xogħol komplementari fuq is-sinerġiji li nistgħu nelħqu bejn l-erba' aġenziji. U llum aħna ħan iddiskutu mudell modell soċjali Ewropew kifet. Naddi biex nagħti merħba lill-Ministru Valazur Lazar, <coughs> Ministru tal-Ekonomija tar-Repubblika tal-Moldavja, li ħajkun wieħed mill-parteċipanti tal-panel li ħajkun hemm f'dan id-dibattitu. Nagħti merħba wkoll id-diretturi tal-erba' aġenziji, Christian Letmajer tal-ċedefop, Menendez Valdes tal-Eurofund, Found, uh, eh, Signora Madlen Serban tal-ITF u Krista Sedlacek tal-EU OSHA. Nixtieq nitlob lil min ħajħosem f'dan is-seminar biex jiftakru li hemm skeda ta' evalwazzjoni li tiġi qed tiġi mqasma biex bekk ġala darba tiġi mimlija tingħadda mbagħad lis-segretarjat. Fisem id-diretturi tal-erba ġenziji naddi l-ewwel il-mikrofonu lil Kristjan Nitmajer, id-direttur eh, ta' ċedefop. Eżis membri tal-Parlament, fisem l-Aġenzija, huwa pjaċir għalija li nilqakom <coughs> u nixtieq nirringrazzja lis-Sinjura Beres u Sinjura Zuber u l-Kumitat Templ kollu tal-organizzaw dan is-seminar illum magħna. Nirringrazzja mod speċjali wkoll is-Sur Plaz Vornej li dal-waqt ħajati id-diskors taftuħ kif ukoll il-panelist il-Viċi Prim Ministru Lazar tal-Moldova membri tal-Parlament Ewropew Becker, Gons, McIntyre u imbagħad sur Kombuchen li huwa direttur ġenerali ta' Simet, is-Sinjura Fischbach Pittel li hija segretarju ġenerali tal-EPSU u l-aħħar iżda mhux l-inqas is-Sinjur Regu mill-Buro tal-BEPA tal-Kummissjoni. Anke jekk huwa diffiċli eżattament ngħidu x'inhuwa il-mudell soċjali Ewropew, hija viżjoni partikolari fuq l-investiment soċjali fl-sigurtà, sigurtà u l-politiki ta' sigurtà l postijiet ta' xogħol li tpoġġi f'differenza pożizzjoni differenti l-Unjoni Ewropea meta mqabel mal-Istati Uniti. Hija parti mill-identità Ewropea. Il-President Barroso fl-2012 appella biex ikun hemm Sistema ta' protezzjoni Ewropea modernizzata u saħaq l-ideologu soċjali u element ewlieni tal-modell soċjali Ewropew. Anki jekk ma jarafux dan iċ-ċittadini nafu li l-Ewropa għandha komponent soċjali. Bħala eżempju tal-pajjiżi Skandinavi, <coughs> Ġermanja jew l-Awstrija dan juru li dan mhux xkiel iżda raġuni biex ikun hemm il-kompetittività anzi. Kontrarjament, il-kompetitività sostenibli tiddependi sa ċertu punt u torbot mal-investimenti soċjali fis sistemi ta' protezzjoni. Għalek għanna titlu ta' dan is-seminar l-lum. U għalek ma tipprovax tagħmel l-impossibbli imma tipprova rifletti dak li huwa ovvju. Li għandu jkun ovvju. L-aġenziji kollha Eurofound, EOSHA, ETF u Sedofop jirriflettu l-eżistenza li l-istituzzjonijiet Ewropej irridu jaffaċċaw. Eurofound u Sedefop diġa twaqfu fl-1975 bħala l-ewwel żewġ aġenziji. L-erba' aġenziji kollha mmexxin minn boards ta' governanza fuq tliet livelli tagħti widen lil partijiet soċjali li sem tagħhom huwa kruċjali kif saħaq is-Sur Barroso. Għalek dan ir-rigward nemmen li seminar tal-luma huwa opportunità tajba biex nuru x'inhu l-kontribut tal-aġenziji u biex inkomplu nżidu man-negozjati u mad-diskussjonijiet għaddejjin fuq il-politiki soċjali u l-komponent soċjali tagħhom. Dan ser ikompli jżid l-identifikazzjoni u t-titjib tal-Unjoni Ewropea li fi żminijiet ta' austerità f'ħafna pajjiżi wassal għal iktar xettiċiżmu u kompli jagħmel dan il-każ jekk ma nagħmlux il-ħajja taċ-ċittadini tagħna aħjar. Nirringrazzja wkoll il-kollegi mill-Kumitat Empl u l-Aġenziji li organizzaw is-seminar tal-lum u li għamlu dan b'mod eċċellenti. Grazzi ħafna. Obrigada, Sr. Letamir. Eh, Grazzi, <coughs> sur Latamir. <coughs> l qabel kollox nixtieq nagħti merħba lil Xavier Pratzmone, Direttur Ġenerali għall-Edukazzjoni u l-Kultura tal-Kummissjoni Ewropea. għaddim mikrofonu li ilu biex ukun jista' jippreżentanna diskors lini ta' dan is-seminar. Lodwa tajba. Lodwa tajba, President. Nixtieq nibda billi nirringrazzja lill kumitat tal-Impjiegi sa sentejn u nofsilu kont qed nindirizza b'mod dirett u indirett ma' dan il-kumitat u għandi memorji sbieħ ħafna ta' Diskussjonijiet xi kultant eh, impenjattivi, preċiżi, dettaljati, ma dejjem kostruttivi ma' President speċjalment is-Sinjura Beres. Imma lezzjoni għal futur hija din u nixtieq ngħid dan iktar tard ukoll. Għal mudell soċjali Ewropew importanti li l-politiki tal-impigi, l-impigi eh, soċjali u kollox dan qasam irdu jimxu jitfit speċjalment għal partit interessati l-involviment tagħhom fl-Istati membri għaliex ħafna drabi l-Istati membri u l-Unjoni Ewropea fuq livell istituzzjonali ma jitkellmux wis ma' xulxin. Nirringrazzja wkoll l-aġenziji. Naħseb li ċ-ċittadini medji għal dak li jafu dwar l-Unjoni Ewropea ma jifmux x'inhu jiġri jekk l-aġenziji u l-enin li għandhom x'jaqsma mal-modell soċjali Ewropew fl-Ewropa mal-ġirien tagħna ma jnexxilhom jiġdu ħabel wieħed flimkien. Naħseb lezzjoni tajba għal li għandna nieħdu minn mill-aġenziji tagħna. Ġala darba għandna l-aġenzija hawnhekk naħseb li hemm raġuni fondamentali għal qegħdin hawn illum l-aġenziji ħajjnuna biex ikollna politiki bbażati aktar fuq l-evidenza meta mqabbel dwar evidenza bbażata fuq il-politika li ħafna drabi tara f'dan il-qasam Rridu kunu nafu aktar x'qed jiġri, x'qed jaħdem fir-reġimi ta' sigurtà soċjali tagħna u li nagħmlu inqas tqarrijiet firħa li huma komdix u kultant ma mhux daqshekk utli. Naħseb li ħaġa tajba li għandna dan is-seminar imsejjaħ Ewropa Soċjali u xprun għal kompetittività. Għala, għax il-qofol tal mudell soċjali Ewropew mhix li solidarjetà tajba imma jew li dialogu soċjali u protezzjoni soċjali huma tajbin, imma li huwa essenzjali għal kompetittività. Ma nix ninsaw li jekk aħna rridu modell soċjali Ewropew b'saħħtu, nistgħu nikkonvinċu lin-nies mhux billi nisqu fuq solidarità biss, imma li nagħmlu il-każ ekonomiku għal dan il-modell. U naħseb li l-aġenziji ċertament jorawna illum kif nistgħu nagħmlu dan. Fil-qosor nixtieq ngħid kentejn dwar tliet affarijiet fejn ninsabu fuq il-modell soċjali, kentejn dwar il-prospetti għal-futur u f'qasam partikolari nixtieq nisħaq fuq li fl-opinjoni tiegħi mhux se tissorprendikom hija dan jorata u għandha jkollha rwol iktar b'saħħtu fil-mudell soċjali Ewropew fil-futur. Permettu li ngħid fil-qosor li nħan nitkellem fuq livell personali għaliex m'għandix awtorità li nitkellem dwar middle soċjali Europol, li huwa tant importanti fissem il-Kummissjoni Ewropea. għom bħala kummenti personali. Kifejn insabu fil-mudell soċjali Ewropew? Huwa ovvju li l-istrumenti kollha li l-Ewropa b'tbatija kbira nexxilha tibni f'dawn l-aħħar snin u permezz ta' tkabbir dawn l-istrumenti qegħdin jiġu pruvati minn kriżi li qegħdin naffaċċaw il-kriżi ekonomika u soċjali. U f'tizminijiet diffiċli bħal dawn naraw li daw ipoġġu pis kbir fuq in-nefqa pubblika u anke fuq ovvjament fuq il-protezzjoni soċjali u fuq il-modell soċjali Ewropew. U għalhekk żminijiet ibsin għalina hemm rwol għall-Unjoni Ewropea naħseb li ma nistgħux nħbow wara subajna u noqogħdu nsemmu ħafna klim sbieħ dwar l-Unjoni Ewropea. Irridu nitkellmu dwar x'inhu ma limitazzjonijiet l-ewwel dak kostituzzjonali. Fil-qasam tal-impjiegi, l-protezzjoni soċjali, trattat li l-Parlament, l-Stati membri, ċ ċittadini jridu rwol Ewropew b'saħħtu mhux wieħed limitat. Unfakarkom il-Qorti Kostituzzjonali ta' Ġermanja li ħarġet is-sentenza fuq Trattat ta' Lisbona qalet li l-politiki soċjali huwa kompatibbli mal-Kostituzzjoni Ġermaniżi anke l-politiki ta' edukazzjoni imma daqshekk xejn aktar. M'għandniex ninsew li din limitazzjoni iżda huma politiki u mhux trattati li jagħmlu differenza u meta nfasslu l-politiki ħan niżguraw li nistgħu nuru l-ċittadini nista' jkun hemm kontribut siwi tal-Ewropa għal lajxin u l-prosperità tal-mudell soċjali Ewropew. U għalhekk dan importanti ninżommu f'moħħna. Hemm tliet xkiel għal politika għal mudell soċjali Ewropew. L-ewwel net in-natura stess tal-politiki li involvu il-protezzjoni soċjali, l-impiegu, l-edukazzjoni per pereżempju l-enerġija u titissawwar politika fuq sigurtà tal-enerġija. Trid ikollok analiżi ta' realtajiet komplessi, kwistjonijiet tekniċi u dibattitu dwar il-qanijiet komuni u kompromess diffiċli fl-interess nazzjonali. Din il-ħajja ta' kuljum tal-Unjoni Ewropea, meta nħarsu lej l-Ewropa soċjali lejn il-modell soċjali Ewropew, tittamel dan kollu li huwa komplikat, imma barra minn hekk tittindirizza l-kwistjoni ta' valuri kulturali b'saħħithom personali tittara redistribuzzjoni, l-interessi personali, l-ideoloġiji u twemmin politiku. Ġifieri dawn l-xkiel li forsi mhux tanġibli ma reali xorta waħda huma diffiċli li tindirizzhom u tħabbat wiċċek magħhom. U hemm valur miżjud tal il-politika soċjali huma dwar il-politika, dwar l-għajxin tajjeb u n-natura politika li jekk m'għandix tiġi sottovalutata. It-tieni ostaklu li xtaqt insemmi huwa paradoss għaliex minn banda il-bidla soċjali li qed toħloq xejriet fil-modelli soċjali huma mmexxija minn fatturi interni fis-soċjetajiet tagħna u jsegwu xejriet tal-reġimi differenti ta' sigurtà soċjali tal-kontinent, tal-Renju Unit u anke tal-Iskandinavja. U għalhekk tittara jkun hemm anke azzjoni internazzjonali tal-Unjoni Ewropea fuq dawn il-politiki. Fuq il-globalizzazzjoni pereżempju. L-iktar impatt importanti ta' globalizzazzjoni fid-dinja fl-opinjoni tiegħi, speċjalment fl-Ewropa u anke fuq l-ISM, huwa wieħed li ħafna drabi jiġi sottovalutat Meta l-ex eh, eh, Unjoni Sovjetika, ċina, l-Indja iddeċidu li jifsieħbu fl-ekonomija dinjija, il-forza ta' xogħol irdupjat minn 1 biljun u nofs u għal 3 biljuni. U tista' tara spjegazzjoni faċli għala sostenibilità tal-modelli soċjali tagħna qed tiġi perikolata għaliex għandek pis fuq il-pagi u fuq il-kompetittività. Strutturi soċjali li qed jinbidlu, jinbidlu fuq livell internu koll minħabba l-kwistjonijiet li jivolvu minħabba l-dispożizzjonijiet li qed jimmaturaw kull ma jmur. U għalhekk faċli tara li l-Organizzazzjoni Nazzjonali ta' Sistemi ta' Protezzjoni Soċjali ħafna drabi jkunu organizzati madwar l-idea ta' modell familjari stabli li tinjora l-impatt tal-immigrazzjoni, ta' tipi differenti tal-familji, ta' nisa li eh, li qed jagħmlu xogħol imma mhux imħallas, eċetera. Għalhekk diffiċli li tagħmel differenza bejn it-tensjoni tal-iżvilupp interni fil-reġimi ta' sigurtà soċjali tagħna, fatturi demografiċi globali u globalizzazzjoni. Għalhekk diffiċli li sipper wol għall-aġenziji u l-awtoritajiet nazzjonali f'dan il-qasam. Naħa kumment huwa t-tielet ostaklu, l-ħafna drabi jiġi sottovalutat Mhux għax dak li jkun ma jintabax bih, imma minħabba li hemm diffikultà li narfuh u nirrikonoxxuh, jiġifieri d-diversità ta' 28 stat membru. Jekk tħarsu li il-kriżi kif nimsawra s-soċjetà tagħna lejn ir-rati ta' impigi ta' nisa ta' żgħażagħ kwalinkwa indikatur importanti għal modelli soċjali Ewropew tara differenzi drammatiċi bejn l-istati membri u tkun illużjoni li jista' jkollna politiki li jagħmlu sens u tweġibiet li jagħmlu sens għal modell soċjali Ewropew għal futur li jkunu l-istess għal kulħadd li kollok ġestjoni ta' diversità u tevita periklu kritiku ta' klimu politiki fuq il-modell soċjali Ewropew ġifiri l poriklu li tant toqot b'sebajnejn li tipprova tkopri kopri interessi ta' kulħadd li tispiċċa tajt affarijiet li ma jagħmlu sens u li ma jkunux interessanti. Din hija l-isfida l-futur kif ħan indirizzaw id-diversità. Għal daqstant, natura speċifika tal-politiki soċjali, l-impatt ta' globalizzazzjoni u l-evoluzzjoni interna tal-sistemi ta' sigurta soċjali tagħna natura ta' diversità fl-Unjoni Ewropea ta' 28 stat membru li żdiedet minħabba l-kriżi minħabba n-noqqas ta' konverġenza dawn it-tlet affarijiet flimkien huma kritiċi u rridu niżguraw li nqisuhom meta nħarsu lejn il-prospetti għall europa Soċjali għal-futur. Ndur issa għal kelmtejn dwar il-futur fil-fatt. Wara dak kollu li qed dwar problemi hemm ukoll limitazzjonijiet ukoll. U għalhekk tistgħu tafru li jekk nipprova nfittex fuq istqarrijiet tal-mudell soċjali Ewropew li kellhom intenzjonijiet tajbin imma mbagħad ma kantantx kellhom sugu fihom bħala kontenut. L-Ewropa kif tista' titkellem vuċi waħda li naraw diversità bħal din u anki l-illa tal-ekonomija u tal-kriżi ekonomika u l-impatt li tikollha fuq l-ekonomija tagħna. Minkejja dan, l-Unjoni Ewropea kif qed tipprova ssib ħruġ minn din il-kriżi, titprova ssib rwol iktar b'saħħtu f'dawn l-affarijiet meta mqabbel mill-modi. U dan ir-raġuni sempliċi għaliex nefqa li ma tinvestix ma tinvestix politiki tal-impjigi soċjali, kapital uman, fit-ħiliet u fl-impjigi ma tistax tistma' kem tiswilek jekk ma tagħmilix għax għandek in-nies u l-arfin li għandhom rwol importanti x'jaqdu għall ekonomija bbażata fuq l-arfin fl-Ewropa. Iċ-ċittadini Ewropej minkejja x-xitteċiżmu kollu dwar l-Ewropa l-futur tiegħu jafu kif qal eh, kellim importanti li l-modell soċjali Ewropew huwa dak li jaqgħat l-modelli soċjali flimkien. Titlob l-ċittadini mir riga lateni x'jistennhom mill-awtoritajiet pubbliċi fi żminijiet ta' kriżi hija l-ikbar sfida tas-soċjetajiet tagħna l-Ewropa x'tista' tagħmel dwar dan u l-tweġiba wisqgħu li tkun l-istess. Iktar xogħol, tnaqqas il-faqar, iżżomm is-sigurtà soċjali u s-sistema ta' pensjonijiet f'soċjetajiet dejjem jixxieħu, eh, l-adulti iż-żar u ż-żaħ ikollhom il-muftiħ biex għadha pitada jkun jistgħu jimxu l-qudiem fis-seklu 21. Il-problema hija li tweġibiet faċli tiksibhom, is-soluzzjonijiet diffiċli li tagħmilhom imbagħad. Allura l-integrazzjoni Ewropea ħafna drabi titkattar fi żminijiet ta' tkabbir u mbagħad isa' tmajna xi ftit fi żmien ta' kriżi. U issa wasal iż-żmien nagħmlu l-oppost. Europol u l-Kummissjoni Ewropea ġodda fi żmien sitt xhur minn xhur oħra ser ikunu hawn ikollhom mandat u jibdew il-mandat ta' ħmes snin tagħhom b'kunxjenza ċara li l saħħa tal-Unjoni Ewropea hija msejsa fuq il-possibilità li tkun tista' toħroġ minn din il-kriżi bi strateġija u tagħti twiġibiet għal diffikultajiet tal-mudell soċjali Ewropew. Xogħol diffiċli imma mhux impossibbli għaliex hemm dimensjoni Ewropea għal politika nazzjonali. L-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni l-ewwel qabel kollox jistgħu jgħinu biex ikun hemm inqas impatt fuq tal-kriżi għal politiki ta' impjiegi u politiki soċjali jipwittu tri anke għal eh, kabbir sostenibbli u hemmhekk l-aġenziji jistgħu jikkontribwixxu jistgħu jagħmlu dan bid-diskorsi tal-lum. Jitkun tkun ġeneruża l-President għatfadalli 7 minuti. Iżda nixtieq ngħid għala għandna nagħmlu aktar f'qasam partikolari li diġà jinsaf l-aġenda tal-Unjoni Ewropea ovvjament, imma għandna nkunu iktar preżenti u nitkellmu aktar fuqu. U dan il-każ nishtiq nixtieq ressa għall-Parlament tissew tal-futur biex jħarsu aktar l-edukazzjoni u l-ħiliet bħala l-element ewlieni li għanna naġġornaw fl-aġenda tal unjoni Ewropea l-ħames snin li jmiss. L-edukazzjoni u l-ħiliet huma verament kritiċi għad kabbir il-kompetittività u l-produttività tal-Unjoni Ewropea, għall-impjegi u l-kapacità tal-Unjoni Ewropea li taffaċċa l-bidla l-ġustizzja u l-kohezjoni soċjali. Fil-fatt l-unika strateġija ta' ħruġ b'saħħitha ekonomikament u li tagħmel sens minn din il-kriżi. Għaliex permess tal-arfin biss nistgħu niddeterminu naw il-kapaċità tal-Unjoni Ewropea li żomm il-mudell soċjali tagħha. L-iktar ħaġa importanti hija li hemm mowġa tsunami ġejja hawnhekk fil-qasam tal-edukazzjoni u issa għandna l-opportunità li dan nitrasformawh f'valur miżju tal-Ewropa, opportunità għall-Ewropa flok sfida. Id-dektar minn seklu fejn il-mod kif l-edukazzjoni s-sawret u wieħed kif jallem ma nbidlux. Ħudu per eżempju kirurgu mit sena ilu u mit sena wara l-lum għadhom l-istess. L-unika differenza hija li knisna fej opera. Hu għallim mit sena ilu l-lum u xorta kapaċi l-istess jgħallem b'modi differenti ovvjament għaliex il-globalizzazzjoni u t-teknoloġiji fl-imkien kellhom impatt fl-aspetti kollha tas-soċjetà imma nistgħu ngħidu fil-industrija tal-mużika, l-industrija bankarja, l-mezzi tax-xandir, imma ma ġaraxek fl-edukazzjoni, wasal iż-żmien li dan iseħħ biex bekk l teknoloġija u l-edukazzjoni jimxu flimkien. Il-potenzjal li n-nies ikunu jistaw ikun iktar kapaċi jitalmu aktar fejn u meta jixtiequ. Jien minn Spanja u ħafna semaw b'Don Kixot. Ovvjament dan inkiteb iktar minn 400 sena ilu, 380 sena wara sa 10 snin ilu l-kapaċità li wieħed jaqra Don Kixot kienet tiddependi fuq ħaġa waħda. Ħaġa waħda disponibilità li jkollok kopja ta' Don Kixot. Illum, kwalinkwa persuna kull imkien bxejn tista' taqra Don Kixot. U din hija xi ħaġa li għandna ma napprezzawx biżejjed għall-valur tagħha, l-potenzjal tagħha, għal mod promettenti li għandha l-futur tal-għal-ulidna u s-soċjetajiet tagħna. U għalhekk nixtieq ngħidilkom li aħna għandna niżguraw li niffukaw l-isforzi tagħna fil-futur fuq livell nazzjonali Ewropew biex bek niżguraw li l-edukazzjoni ssir verament parti mhux tal-aġenda tal-edukazzjoni tal-pajjiżi tagħna imma tal-aġenda strateġika għall-Ewropa. Ħanajdilkom erba' sfidi fil-qosor li huma ċari li huma drammatiċi li l-Ewropa tittindirizza f'dan il-qasam. L-ewwel li għandna evidenza ġdida u ħana preżentawha flimkien ma' l-OECD fit-8 ta' Ottubru hawnhekk fi Brussell. Għandna evidenza ġdida li l-Ewropa drammatikament għandha nuqqas tal-ħiliet tal-popolazzjoni li qed tixjih fl-Ewropa. Na tliet pajjiżi biss li jżommu mal-prestazzjoni bħala ħiliet u kompetenzi ta' dawn in-nies. U ħafna pajjiżi li tinkludi anke pajjiżi kbar fl-Ewropa għandhom livell baxx ta' ħiliet fost l-adulti li wasps probabli ħatkun tkun ta' pis fuq il kompetitivita U il-modell soċjali Ewropew huwa dwar il kompetitività wara kollox, għandna wieħed minn kull ħamsa fl-Ewropa biss li għandhom ħiliet limitati tant li tissugraw li ma jkunux jistgħu jiġu impjegati xejn għal kollox. U dan juri li l-forza tax-xogħol Ewropea dit tonqos propju din is-sena u din hija l-ewwel sfida li rridu nindirizzaw għan evidenza ċara li hemm ħtieġa li nżidu l-ħiliet tal-adulti fl-Ewropa. It-tieni ovvjament huwa ħtieġa li jkun hemm finanzjamenti għall-investimenti meħtieġa. Jekk tħarsu lej pereżempju kif qal eh, ex eh, kap ta' Harvard qal li diffiċli li tagħmel soluzzjoni, sentenza sabiħa din tista' tonfoq flejjes differenti b'riżultati differenti. Imma aħna konna tnajdu l-Kummissjoni kienet tajt il-Kapitiet ta' Stati kienet tajt fl-AGS din is-sena l-istħarriġ annwali ta' tkabbir, importanti li jkun hemm investimenti li waslu tkabbir investimenti fl-edukazzjoni. Imma fl-AGS qed naraw li 10 pajjiżi fl-Ewropa naqsu n-nefqa tagħhom f'termini assoluti fuq l-edukazzjoni. It-tielet sfida hija l-kwistjoni ta' rikonoxximent tal-ħiliet u l-kwalifiki. Għan ħafna strumenti, il-qafas ta' kwalifiki, l-ITS, Bologna, ħafna strumenti u proċessi, imma r-realtà hija li qatt m'għandniex qasam ta' veru fejn in-nies li laqwa mħuħ l ideat jiċċirkolaw b'mod ħieles fl-Ewropa. U l-aħħar, imma l-iktar importanti, li semmejt fil-bidu mhux qed nisfruttaw il-potenzjal tal-edukazzjoni għas-soċjetà u b'mod partikolari il-potenzjal għat-teknoloġija u li niftħu ir-riżorsi għal talim, riżorsi online bxejn għall edukazzjoni u l-eċellenzi fl-edukazzjoni. Dan għandu jbiddel il-paradigma il-modell tan negozju għall-edukazzjoni tagħna u hawnhekk għandna l-opportunità li naħtfu dawn l-isfidi u dawn l-isfidi ma nistgħux nindirizzawhom fuq livell nazzjonali biss. Dan huwa l-ikbar argument b'saħħtu is-sussidjarjetà għal kooperazzjoni iktar b'saħħetha rwol aktar b'saħħtu tal-edukazzjoni fl-aġenda tal-Istati membri u l-Unjoni Ewropea kollha kemm U dawn l-aħħar klim tiegħi hija karba appell minnaħa tiegħi biex meta niddiskutu l-modell soċjali Ewropew ninkorporaw riflessjoni dwar kif l-edukazzjoni l-ħiliet jistgħu u għandhom jikontribwixxu għal ġid u l-kompetittività. U maħniex waħedna fid-dinja. Il-kas għal modell soċjali Ewropew għall unjoni ktab Saħħita fl-10 snin li jmiss titissir u naħseb l-importanti verament li niftakru li l-isfida l-Unjoni Ewropea hija li tejjeb il kandizzjonijiet tal-għajxin tal-Ewropej permezz ta' modell li ma jserraħx fuq illużjoni li swin effiċjenti fuq livell nazzjonali u biżejjed riżorsi isolfu l-problema. Imma importanti ninħarsu li lin mill-frontieri tagħna. L-Ewropa xi kultant tipritka l-ħaddieħor u tirrita l-imsieħba tagħha, speċjalment fil-modell soċjali u fil-qasam soċjali imma l-Unjoni Ewropea tirrappreżenta l-aspirazzjonijiet għal dinja gvernata mill-liġi. M'għandniex nitilfu dan u m'għandniex niżguraw li meta għandna niżguraw li meta nippruvaw nagħtu lezzjonijiet il-ħaddieħor ikonna kas b'saħħtu għall-evidenza tal model soċjali Ewropew tagħna biex bekk il-pajjiżi jħarsu lejn l-Ewropa għal kif kienu jagħmlu dan fl-modi bħala sors ta' aspirazzjoni u mhux bħala li taħarsu lejn l-modi biss Dan determinaw il-futur tagħna u l-kredibilità tagħna u mhux se naslu hemm mingħajr ma nirriflettu aktar dwar x'ru għandha l-Unjoni Ewropea biex iżżomm il-mudell soċjali Ewropew. Kompitu mhux għalija imma speċjalment tal-Parlament Ewropew u l-Aġenziji biex ituna s-sisin l-evidenza biex dan id-dibattu jibqa' Grazzi. Obrigada pelas suas palavras, foram... Grazie ħafna. E, discorso interessante, ħafna. Interessanti speċjalment meta specialment meta tilna illi illum aħna qegħdin ngħixu f'dinja fejn għandna neċessitajiet kbar kultant ma nħarsux lejn il-bżonnijiet reali u din hija sfida kbira u problema kbira. Issa ngħaddu għas sessjoni tematika. Se jkun hawn preżentazzjonijiet issa Issa jippreżentaw id-diretturi tal-erba aġenziji li huma ppreżentati għaw kull intervenzjoni m'għandux ikun iktar minn 10 minuti kull wieħed Mela nisimaw minant Christian Letmajr, id-direttur tal-ċedefop. Se jitkellem fisem l-organizzazzjoni tiegħu u titolu huwa li nippreparaw ċittadini għal suq ta' xogħol illi dejjem jitbiddel riforma tal-edukazzjoni u tal-taħriġ. Sinjuri. L-izvilup tal-edukazzjoni u l-taħriġ aħna natu appoċ biex natu evidenza biex nkomplu l-implementazzjoni ta' dawn il-politiki. Dina miex biex kooperazzjoni mal-Komissjoni Ewropeja, mal-gvernijiet u mal-partijiet soċjali, imma e Eh, tejn diskussjoni ma' l-istituzzjonijiet, komitati, organizzazzjonijiet tal-partijiet interessati u riċerkaturi oħrajn. Fil-pakket tal-investiment soċjali, il-Kummissjoni titlob li l-Istati membri li għamlu iktar fokus fuq il-edukazzjoni u tariċ. <coughs> Ix-xogħol ta' SEDEFOP huwa illi eh, eh, tkattar il-riforma tal-edukazzjoni u tariġ Waħda mill-indikatori li tal importanti tal-kwalità tal-kwalità hija il hija il-kuxenza, li l-kuxenza tal ta' dawk li għatu l-edukazzjoni u t-taħriġ. Ah, eh, irridu nħarsu lejn il-bżonnijiet ta' ħiliet u l-iżviluppi tal tal-suq ta' xogħol. <coughs> Nħarsu lejn il- xejrit fi żmien twil li jimpatta l-edukazzjoni u taħriġ u anki e, din il-provista tal-edukazzjoni u taħriġ hija kwestjoni importanti ħafna. E, dana jifoka fuq l-interfaċċa bejn dawn iż-żewġ mekanizmi ta' trasmissjoni li jippermettu it-trasmissjoni ta' kurrikulum uh, e, odma u jinformaw ċittadini bil-possibilitajiet li għandhom qoddimhom. Il-bżonnijiet tal-ħiliet u kwalifiki iktar u jien dejjem qed tiżdied u qed juri anki il, il eh, anki fuq livell medju din id-domanda tibqa' għolja. Aħna natu kwalità tajba, illi natu kwalità tajba rilevanti għassuq tal-xogħol eh, u importanti għazzaza għall-impiegabilità tal-kumpaniji u għall-kompetitività tal-Ewropa kollha kemm hija. It-tieni, <coughs> e, dana jindika wkoll li billi eh, intejbu eh, din il-provvista fuq livell terzjarju, Eh, eh, huwa bażat fuq politika adegwata. Illi natu il-persuni bi kwalifika illi jagħtu eh, ħiliet trasferibli. peress li dawn huma dejjem iktar importanti f'Tessaloniki. Eh, eh, kellna eh, skejjel tajbin ta' tattika illi issa jider li kollu madux eks ġara. Dawn l-investimenti imħabba il-domanda li edha tonqos fil-fat għatlitom dawn l-iskejjel. Il-ħiliet ma, ma baqawx attraenti. Jekk aħna naraw illi il-kwalifiki għadhom importanti u illi eh, u ma f'dawn il-programmi ta' vet, l-attrattività hija kwestjoni. Mbagħad iridu naraw illi hemm pajjiżi illi hemm differenzi kbar bejn pajjiż u ieħor. Eh, f'ċerti f'ċerti pajjiżi għandna 30% fuq f'pajjiżi oħrajn għandna 70% ta' dawn il-programmi. U dan huwa importanti anke għall-immaġine tal-anqas ta' ċerti pajjiżi. F'ċerti eh, apprendistati u u f'ċerti każijiet dawn huma konsidrati sekundarji, ħafna stati membri għandhom politiki biex din l-edukazzjoni sir iktar attraenti Eh, eh, għandhom kriteri biex jizguraw li l-vet għanda ta' kwalità olja. Dan huwa importanti ħafna bħala fenomenu. Il il-kwalifika fuq il-valur ta' dawn il-kwalifiki vet, specialment f'dawk il pajizi li inkludu livelli eh, iktar oljin eh, anke għal professjonisti għed. da reċentiment kena rapport fuq fu il-livell 5 tal-kwalifiki juri illi f'dawn il-programmi 15 kienu ta' ċiklu qasir u l-15 l-oħrajn kienu ta' vet oli. Vet fuq level iktar oli mill-livell sekundarju. il raġunijiet U koll u rew illi l-izvilup tal-panorama tal-ħiliet tal-Unjoni Ewropea, kif ukoll l-izvilup ta' counseling u inputs differenti fuq dan il-qasam. Naturalment, <coughs> dan għandu jimxi flimkien mal-adattament tal-vet u dana e, eh, jitlop li ikun hemm il-parteċipazzjoni tal-gvernijiet u kollu tal-istituzzjonijiet. Anki l-lum minkejja il-qat oli ħafna minn dawn il-pożizzjonijiet ma jistaw jiġu mimlijin. Naturalment dana tnaqqas anki bil-krizi, però għadu l-25% eh, Għatandom għandhom dawn il-diffikultajiet. Daw mux daw mux daw li difikultajt mhux kolla mħabba eh, nuqqas fil-ħiliet ħafna jiddependu minn kondizjoni ta' xogħol u ħafna anki mill-mobilità eh, insuffiċenti. Però id-dejta fuq il-manpower illi kopru 42 pajjiż <coughs> din id-diffikultà anki tiġi mill- kompetenza teknika, nuqqas ta' applikanti u nuqqas ta' esperjenza. Fl-aħħar, 19% wieħed kull ħamsa dawk li għandhom diffikultajiet biex eh, jimlu dawn il-postijiet, jikkonsideraw in-nuqqas ta' impiegabilità mħabba il-nuqqas ta' ħiliet soft Dawn l-elementi jindikaw li jem eh, zbilanċ strutturali bejn l-offerta u l-talba. E 42% jaqblu illi eh, il-laureati huma preparati 58% eh, u 70% jgħidu illi Eh, dana imħabba il-korsijiet minna l-oħra eh, eh, dawk li fornixxu servizzi ta' edukazzjoni għandhom idea aktar pozittiva. Naħseb li dak li għal Xavier fil-diskors tiegħu huwa teknoloġija. Ħaġa oħra il-ħaġa il-work-based learning. U dana e, e, u għal-inizju l-apprendistat huwa ħaġa importanti ħafna. Irridu niftakru illi 25% biss jamlu il-taħriġ. E, għanna bżon inżidu jekk aħna nemnu li dan huwa dinja triq li għanna nieħdu, irridu inżidu il- numru ta' intraprizi li jatuh dan is-servizz. U dan għandu konsekwenzi kbar li ma nistawx niddiskutu issa. Imma għanna evidenza illi jekk kumpanija eh, tarreċ apprendisti tiżviluppa anki l-kultura ta' apprendiment fil-pajis tagħha. L-intrapriża isir dak li aħna perspettiva ta' talim matur il-ħajja, e, issir e, bħala organizzazzjoni u min ħaddem biex numru l-ura l-espressjoni ta' min ħaddem fil-indiċi globali jirrigwarda il-kapacità ta' kumpaniji li reagisġu għal bidliet fissu u li kollom suċess f'dan. U dan għaj l-ura għal kwistjoni tal-kompetitività. Barra minnek, dawn il-kumpaniji nistaw nużawhom għal eh, skemi importanti ħafna. U niftakru illi il-problema hija illi għanna proporzjon kbira ta' ħilit baxxi fil-forza tal-ħaddima illum. il riżultati juru illi għanna skill gaps attualment illi probabilment jistaw jiġu eh, risolvuti b-work-based learning schemes. Iftakru illi għanna ħafna gruppi differenti hemm dawk in-nies illi għandhom bżonn tal-taħriġ biex ikunu jistgħu eh, jitilgħu fil-grad fil-ħili tagħhom, jtejbu l-ħila tagħhom. U dana Eh, fuq livell li ta' taħriġ vokazzjonali, għanna il-persuna li għandhom ħila baxxa, però hemm iż-żaża qatt eh, illi qatt ma daħlu fis-suq tax-xogħol. U l-problema hija illi jekk illi jekk ma jkollhomx xogħol għal eh, sena, sentej, tliet snin, il-ħiliet tagħhom isiru obsoleti. U għal daqstant pratikament m'għandhom l-ebda ħila. Umbat għanna l-kwistjoni tal-integrazzjoni tal-migranti din hija kwistjoni oħra speċifika. U il-risorsi ma taħt pressjoni għolja. Imma aħna nipprovaw namlu il-ħila tagħna kollha biex naħdmu flimkien mal-aġenziji l-oħrajn u naturalment mal-Kummissjoni Ewropea biex natu evidenza li hija utli e, fis-sens li tagħti aċċess għal politika konkreta u li ma miżuri għandhom jittieħdu. Grazzi. Obrigada, Sr. Letamir. Eh, Letmajer, Grazie ħafna. Eh, Senjur Letmajer tal-intervent tijak li kien daqsek importanti u anka dak illi eh, inti semmejtilna u għetilna fuq il-xol li tamel aġenzija tijak issa nitlob lil Juan Menendez Valdez, id-direttur tal-Eurofound, biex jagħmel l-intervent tiegħu u da ħajkellimna fuq il suġġett il ta' direzzjoni ġdida lejn Ewropa aktar kompetittiva f'kondizzjoni ta' xogħol u ħajja aktar eh, tajbin. Mela, naddi l-mikrofonu l-sur uh, um, Mendes Valdez. Il-Eurofund uh, Kristjan eh, semija hija waħda mill-aktar aġenziji antiki fl-Unjoni Ewropea qed nippruvaw aħna natu eh, l-għajnuna fil- uh, fuq dan is-suġġett il-mistoqsijiet kollha li tqajmu sissa dwar kemm l-Ewropa tista' żomm dan il-mudell soċjali u li tkun kompetittiva fid-dinja kien wieħed mis-suġġetti ta' diskussjonijiet eh, tagħna. Din is-sena meta konna qegħdin nagħmlu l-programm ta' erba' snin, konna qegħdin niddiskutu dan u U rejna l-intenzjoni tagħna biex ikonna politiki aħjar għal Ewropa aktar kompetittiva u ġusta. Iġifiri, jinħan nitkellem fuq din il-solidarieta, il-ġustizja u il-kompetittivita. Kristjan semma il-numru ta' eżempji e, fejn mux dejjem wieħed jilħaq il-bilanċ anka em, differenzi bejn il-pajjiżi. Hemm min qed jibqa' fuq net eh, fil-lista tal-kompetittività u fl-istess waqt għandu ukoll eh, sistemi soċjali u tal-welfare b'saħħithom dawn il-pajjiżi u pajizi u li għamlu aġġustament ta' sistemi tagħhom eh, immorru aħjar u dan huwa element importanti eh, adattament għal l-sfidi, għas-soċjetà, għad-demografija il-bidla strutturali li qed toħloq fuq is-suq tax-xogħol eh, tbiddel l-affarijiet u għalek aħna rridu nirreaġixxu b'mod differenti. Mela, l-adattament u mhux illi wieħed jabbanduna l-modell soċjali. Irridu naraw eżattament x'iridu nbidlu u kif se nadattaw ruħna. U biex nagħmlu dan, għandna bżonn l-arfin, nagħmlu monitoraġġ tal izviluppi u nidentifikaw anka eżempji ta' kif eh, nistaw namlu din il-bicċa xogħol ibsa u dan huwa ir-rwol tal-aġenziji u tal-aġenzija tagħna li aħna niprovdu dan l-arfin li jgħin lil min jieħu jagħmel il-politika biex dawn ikunu jistgħu jieħdu d-deċiżjonijiet. Aħna namlu monitoraġġ u namlu analiżi tal-iżviluppi fil-kondizzjonijiet tax-xogħol il-prassi tal-kumpanija l-relazzjonijiet industrijali aħna anka eh, namlu dan il-monitoraġġ u namlu mapping ta' dan il-kondizzjonijiet tal-posta xogħol tal-ħajja fl-Ewropa Nixtieq nsemmi punt u nieħu minn dak li qal Xavier Prats dwar il-kondizzjonijiet tal-xogħol illi eh, anka hija parti mit-titlu tal-Aġenzija tagħna fi żmien tal-qatu kriżi. Wieħed jista' argumenta anka dan l-aħħar illi kwalinkwa xogħol ikollok huwa importanti, imma il-kwalità tax-xogħol ukoll hija importanti u mhux biss għall-individwi infushom imma anka għal eh, soċjetà il-partiċipazzjoni fil-suq tax-xogħol jiddependi fuq il-kondizzjonijiet tax-xogħol li aħna jkollna. Jekk aħna rridu u jekk għandna bżonn aktar nies fil-xogħol, fil-postijiet tax-xogħol u, dawn iżommu l-post tax-xogħol tagħhom iktar fit-tul, għandna bżonn li jkollna kondizzjonijiet tax-xogħol adekwati biex dan iseħħ u dan jgħinna u għandna bżonnu biex inkunu nistgħu nżommu dawn is-sistemi ta' protezzjoni soċjali u nappoġġjaw it tkabbir u il kompetitivita U minix qed nitkellem biss eh, fuq il-ħaddiema kollha, jiġifieri l ħtijġa li wieħed iżom il-posta xogħol tiegħu. Mhux biss minħabba t tal-popolazzjoni, imma anka illi nżommu il-gruppi differenti fis-suq tax-xogħol, eh, eh, persuni b'tiġijiet differenti, kapaċitajiet differenti u persuni preferenzi differenti anka eh, persuni b'responsabiltajiet mhux biss ta' tfal anka li forsi jkollhom eh, membri tal-familja li jkunu qed jiddependu fuqhom jkunu aktar kbar fi Aħna nanalizzaw u nippruvaw nagħtu informazzjoni fuq x'tip ta' kondizzjonijiet tax-xogħol jistgħu jagħmlu x-xogħol sostenibbli. Il-kwalità tax-xogħol imma immorru lil min hekk. Qed nitkellmu wkoll fuq il-politika pubblika il-politika pubblika li tindirizza il-kura il u anka l izvelop tal- eh, kemm wieħed jista' jimpjega ruħu fil- u jkun parti mill- suq ta' xol, il-kollega tijaj sgur ħassemmi li il-punt dwar posti ta' xol aktar sikuri. Dan huwa element importanti ħafna eh, anka biex ix-xogħol jibqa' sostenibli Xavier Pratz u Kristjan fil-fatt semmow l-importanza tal-ħiliet, il-taħriġ u l-edukazzjoni. Aħna rajna anka mill-1999 kemmina namlu l-analisi taħna, l-axħar analisi li għamilna kienet tal-2010 u kienet kopri 34 pajis, għamilna aktar indikaturu, indikaturi komprensivi li daħlu dawn l-elementi. Imma anka zidna elementi oħra li għandhom xaqsmu mal-kondizjoni ta' xol, il-prospetti, il-paga, il-ħin ta' xol u affarijiet oħra li huma parti intrinsika mix-xogħol. Ir-riżultati li fċertu oqsma huma tajbin juri eh, kif eh, wieħed minn kull ħames eh, postijiet ta' xogħol huwa post ta' xogħol ta' kwalità baxxa, jiġifieri għandu paga baxxa, il-kondizjoni ta' xogħol huma mhux tajbin u l-prospetti li wieħed itejb is-sitwazzjoni tiegħu huma dajfa. Hemm numru ta' elementi hawnhekk illi jimmarkaw Eh, u juru li wieħed ħajoħroġ mill-suq tax-xogħol malajr. Illi mbagħad dan eh, jispiċċa li wieħed ikun pis fuq is-sistema soċjali tal-pajjiż u jkun eh, telf ta' ħilijiet u kapaċitajiet li aħna tant għandna bżonn. Barra dawn eh, is-sinjali għanna u korrelazzjonijiet mal eh, elementi marbuta mas saħħa u anka mal organizzazzjonijiet tax xogħol pal per eżempju il-konsolidazzjoni tal-ħajja privata u l-ħajja tax xogħol. Il-ħiliet huwa punt li issemma huwa importanti ħafna wkoll kompetittività tal-Ewropa u il-kumpaniji huma kumpaniji kompetittivi biss jekk ikollhom ħaddiema motivati u kompetenti. Aħna inħarsu lejn prassi wkoll fil-kumpaniji u qegħdin namlu l-ewwel analisi tal-kumpaniji Ewropej qed namlu servej jiġifieri eh, illi ħan ħanispiċċaħ din is-sena u ħankunu qegħdin eh, nippreżentaħ lill-Kumitat tal impiku tal-Affarijiet Soċjali f'Diċembru. Eh, aħna nħarsu lejn l-organizzazzjonijiet ta' xogħol, l-HR fil-kumpaniji u elementi soċjali uh, u nippruvaw nidentifikaw li ma arranġamenti jistaw jiġbru flimkien il-kondizzjonijiet ta' xogħol illi uh, jamlu ix-xogħol sostenibbli u attrajenti u ja jimmotivaw lil persuni biex ikunu aktar kom, eh, eh, aktar aktar involuti u bekk jagħmlu l-kumpanija aktar kompetitiv kompetitiva. Kumpani kompetittivi ħajoħol u l-postijiet ta' xogħol u il-qata eh, huwa l-ikbar sfida li hemm bħalissa fl-Unjoni Ewropea. Aħna nħarsu wkoll lejn il-bidliet li hemm fis-suq tax-xogħol u ir-riċerka tagħna nagħmluha taħt l-umbrella tal-ċentru tal-monitoraċ tal-bidlit fl-Europa. Naraw li il-bidlit li għandhom impatt fuq is-suq tax-xogħol u nidentifikaw gruppi differenzi li rissa jkollhom rekwiżiti u bżonn ta' attenzjoni speċjali għandna strumenti għodda li jħarsu lej kif il-forza tax-xogħol qed tinbidel f'din il-kompożizzjoni. Eh, eh, namlu kol avvenimenti inħarsu lejn fejn edin ħolo u inqeret ix-xogħol u nagħtu informazzjoni u indikaturi bikri tal-bidlit li ħajseħħu. E, Nistaw natu kol appoċ fi rigward um, eh, ta' din il-bidla biex minn qed jieħu deċiżjoni tkun jista' jagħmel politika tajba. Għandna eh, dawn il, da, din informazzjoni u um, l-imsiba tana soċjalista u jużaw l-informazzjoni dawn matturi importanti ħafna l-enin għall unjoni Ewropea u importanti ħafna fl-istruttura tagħna. Għax isħub bijiet tagħna, s sihba l-imsihba tagħna e, jistgħu anka jgħinuna biex insibu soluzzjoni ġusti. Il-dialogu soċjali hija timniżel fit-trattat huwa waħda mill-pilastri ta' dan il-mudell soċjali Ewropew. L-aħħar punti għaj dwar kif nistgħu ntejbu il-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini kollha u il-koezjoni soċjali li hija fil-qalba tal-dan uh, il-mudell soċjali Ewropew. Għal darba irridu nagħmlu l-konnessjoni mal-kompetittività fil-fatt dan jeżisti. Jista' jkun eh, differenti għandu xaqsam ma s-saxħa li mħabbaw il-flus, imma hemm elementi oħra li huma importanti imma fostom hemm ir-rwol tal-servizzi pubbliċi li jagħmlu differenza. Għandhom rwol importanti ħafna anke dan il-mudell soċjali Ewropa u r-realtà hija illi il-domanda daw is-servizzi pubbliċi għaddejjem jiżdiedu minħabba tixih tal-soċjetà l-kriżi bidlit fil-suq tax-xogħol u id-domanda qed U, fil-waqt li domanda qed tikber forsi laqas biss risorsi biżejjed biex nilħu għal din id-domanda l l-sfida li għandna qudiemna jalli nagħmlu aktar u nagħmlu aktar u nagħmlu aħjar ix-xogħol tagħna xi riżorsi huma limitati. Jiġifieri eh, użu effettiv effiċenti ta' dawn ir-riżorsi, identifikazzjoni ta' modi intelligenti ta' kif wieħed jista' wassal eh, dawn is-servizzi il-forniment ehm, ta' dawn is-servizzi permezz kooperazzjoni bejn il-privat u il- eh, Eh, eh, pubbliku dawn eh, huma kollha importanti qed inħarsu wkoll lejn il-qasam aħna tal-kura tat-tfal u l-kura tas-saħħa u rridu nassistu u natu eżempji ta' kif wieħed jista' jagħmel l-affarijiet aħjar bir-riżorsi li għandu disponibbli qudiemu. Il-ġimgħa prezentajna rapport dwar il-xol il-juri l-eżempju li jem id-domanda li jem domanda imma settur jista' jikber ek l-affarijiet isiru b'mod tajjeb u nistaw ġifiri naqdu l-ħtiġijiet soċjali u nixprunaw l-ekonomija fis-setturi Eh, il-qed joħolqu dawn l-opportunitajiet addizzjonali għaċ-ċittadini. Nixtieq nispiċċa billi ngħid l-impentana lejn um, il-soċjetà Ewropea um, huma importanti jekk ikun hemm kondizzjonijiet tal-xogħol aħjar u kondizzjonijiet tal-ħajja aħjar f'din id-dinja globalizzata. Din hija importanti ħafna biex inkunu aktar kompetittivi. Grazzi.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 sikurtà fuq il-post tax-xogħol, Mela, 10 eh, minuti biss, mux eh, tamlix bħal mamel dak li tkellem qablek. Grazzi li tajtni l-okkazjoni li prezentalkom dak li jiena bħala rappresentant tal-Aġenzija Ewropea għas sikurtà u s-saħħa fuq il-post ta' xogħol nikkonsidera importanti <clears throat> għal kompetitività u għal sikurezza fl-Europa. U nirringrazzjakom specialment għal komprensjoni ta'kom ta' din ir-relazzjoni illi reċentement ġiet evidenzjata bir rezoluzzjoni li ġiet adottata fil-plenarja e, fil-appoċ e, li tajtu għal strategija ġdida Ewropea fuq is-saħħa u s-sikurezza. Il-rizoluzzjoni kienet importanti u l-Komitat appoġġa ħafna u rċeva appoġġ ehm, fil partiti kollha. Pratikament il-rabta bejn il-kompetittività u s-saħħa u s-sikurezza fuq ix-xogħol eh, ġiet dokumentata b'mod konvinċenti. Il-pajjiżi li għandhom livelli olja Eh, ta' inqas imwiet fuq ix-xogħol huma inqas kompetittivi u dawk li għandhom inqas imwiet huma iktar kompetittivi. Dan ma jissorprendinniex. Il-pajjiżi li għandhom eh, inċidenti li huma marbutin ma' xogħol u għandhom saħħa ħażina mhumiex qed jużaw il-kapital tagħhom uman b'mod tajjeb biex inkunu produttivi il-forza tal-xogħol tagħna għandha taħdem pero eh, però għandha tkun kolb saħħita u m'għandix tkun fil-sptarijiet jew qed tirkupra minn xi inċident jew xi marda. Fl-Ewropa kull sena hemm kważi 4000 eh, fatalità eh, u Żewġ miljuni u 800.000 persuna jridu jieħdu tliet ijiem vakanza imħabba incident. U dana il-konsekwenza huwa illi qed nitilfu 83 miljon eh, ta' ġranet eh, kull sena. U dawn eh, huma imħabba imħabba il-fat illi hemm pratikament 370 miljun ta' ġurnata f'kull sena. Dawn iwasluna l-izviluppi importanti li rridu nifukaw fuqa. L-ewwel waħda hija l-bidliet fil-forza tal-ħidma ta' xogħol u t-tieni waħda il-bidliet fil-post ta' xogħol. Mela, ejja nħarsu lejn l-ewwel waħda, aħna qed naraw illi qed insiru dejjem iktar differenti u dejjem ixjeħ Il-Parlament Ewropew ippubblika rapport fuq il-gruppi vulnerabbli u kommissjona eh, proġetta pilota eh, fuq il-ħaddiema iktar anzjani u flimkien mal-organizzazzjoni tagħna huwa kuntenti li qiegħed eh, jaħdem flimkien mal-Kommissjoni Ewropea. Eh, il-persuni il iktar anzjani huma uh, iktar probabbli li jkollhom problemi ta' saħħa uh, fi żmien twil mhux għax huma aktar suscettibbli ma eh, għaliex kienu esposti għal iktar riski f'ħajjithom. Fuq dak li għandu x'aqsam mal-espożizzjoni, aħna naraw illi s settur tagħna eh, qed iżid il-disturbi muskuloskeletali, speċjalment eh, uġeħ f'darhom u anki f'disturbi psikosoċjali bħal istress <clears throat> Dal mill-punto di vista tal-kompetittività u importanti li wieħed jifhem il il-maġġoranza ta' eh, eh, tal-assenzi minn fuq ix-xogħol huma imħabba dawn id-disturbi muskoloskeletali u dawk twal huma imħabba eh, kwistjonijiet mentali b'ħad depressjoni, ansja, eccetera. <clears throat> Jekk aħna irridu nilħu il-miri tal-Europa 2020, allura rridu naħdmu issa biex nwaqfu Eh, dan il-fenomenu li nis jitilqu il-suq eh, ta' xol qabel ma jaslu għal ta' eh, tartirar u rridu nifukaw fuq iż-żaza. Dawn huma l-anzjani ta' għada. Jekk aħna rridu namlu prevenzjoni fuq il-problemi ta' żmien twili rridu namlu sforzi ta' prevenzjoni fuq dan il-grupp, mod partikolari fuq iż-żaza. Il-kriżi ekonomika ma e, facilitax il-ħidma tagħna aħna qed naraw li ħafna minn e, dawn il- e, impigi huma differenti minn dawk ta' qabel huma karatterizzati bil kontratti temporanei, sigħat mhux ċerti u intensità ta' xogħol iktar iktar olja u anki zvantaġġi bħal opportunitajiet u aċċess għal taħriġ iktar Eh, inqas. L-evidenza u ta' dawn il-karatteristiċi huma assoċjati b'livelli iktar oljien ta' assenteizmu li għandu xaqsam ma' s-saxħa u barra minn hekk qed naraw dejjem iktar żgħażagħ illi qed jaċċettaw eh, eh, qed jaċċettaw impigi fejn l-istandards ta' saħħa u sikurezza huma iktar baxxi. Din il-pressjoni qed iwassal għal livelli iktar oljien ta' għad fost iż u qed naraw dejjem iktar fl-Ewropa eh, minn dan il-fenomenu. Biex l-Ewropa tilħa il-75% ta' impigi, irridu nżidu il-proporzjon ta' nisa li jaħdmu. Anki għawnek il-politika ta' saħħa u ta' sikurta u l-prattika għandhom ruol importanti. U irridu najdu illi eh, rridu nirkupraw iż-żmien li tlifna. Qed naraw li ħafna nisa jaħdmu part-time jew fuq impjegi temporanei illi joffru eh, opportunitajiet ta' taħriġ eh, inqas għandhom inqas paga u ħafna drabi jaħdmu fid-djar u huma koperti minimament mis-servizzi ta' prevenzjoni, espensjoni eh, ta' xogħol u sorveljanza medika. U issa nixtieq nitkellem fuq it-tieni element li semmejt, ċoe il-post ta' xogħol. Il-SMEs u b'mod partikolari il-mikrointraprizi huma importanti ħafna għall-ekonomija Ewropea Dawn ġew mill-quta eh, bil-kriżi, specialment f'pajjiżi li kienu affettwati bi reċessjoni fejn dawn in-numri tnaqsu sostanzjalment. Dina għajem uh, eh, eh, sfidi kbar, aħna nafu illi il-ħaddima huma iktar probabli li se jkollhom mart li huwa marbut ma' inċidenti u ma' Eh, jew ma' xogħol. Eh, hemm studi u eh, anki l-istħarriġ tagħna Ezener u wera kif dawn l-intrapriżi żaru mikro tipikament juru kuxenza iktar baxxa u inqas esperjenza u għanna u mumiex kapaċi għatu risorsi gbar għas saħħa u għas sikurezza. Fl-istess ħin, Eh, dana qed jimpatta il-saħħa u s-sikurtà u ħafna drabi mhumiex konxi mill-effett sħiħ li se jkollu fuq il-kummerċ. Il-OSHA eh, qed jaqsam ħafna minn dawn l-inizjattivi eccellenti li ġej mill-Istati membri u eh, jifmu kif l-investiment fis-saħħa u fis-sigurtà jagħti ritorn importanti Eh, waħda mill-slogans tagħna hija good health and safety is good for business. Issa minn ċerti postijiet qed nitol qed nisimgħu illi il-saħħa u l-sikurtà miex eh, pis amministrativ għall-intraprizi, speċjalment tal-SMEs. Din hija importanti u rridu eh, nistudjawa għax waqt li ners u lejn l-irkupru ekonomiku aħna hawnhekk qegħdin nikkonsidraw SMEs biex, e, e, biex jixprunaw il-tkabbir u l-impigi. Il tkabbir u l impigi l implikazzjoni hija li l-rekupru ekonomiku fi klimiħor il-kompetitività Ewropea se tinżam lura <coughs> sakemm aħna ma nbaxxux l-standards fuq is-saħħa u sikurtà li aħna nistennew minant min iħaddem. <coughs> il istħarix tagħna wera illi il-istħarriċ eh, kien fuq 36.000 eh, intrapriza u għera eh, illi l spiza perċepita ta' din l-leġislazzjoni istwaqqa edha tamel prevenzjoni <coughs> imma fl-istess ħin hemm nuqqas ta' kuxenza. Aħna għamilna intervesti anki ma' Eh, managers tal-SMEs u ma kienux eh, f-pozizjoni li jamlu stima tar-risorsi li huma jiddedikaw għas-saħħa u għas sikurta għax jaraw bħala eh, parti integrali mill-ġestjoni ta' kuljum. U dina ma sorpredin sorprendinniex l-inna, għax għawnek l-intraprizi għatu ruol importanti fuq da u anki eh, jekk dina eh, tkun xruol ta' eh, konsulenza jew inkella soluzzjoni IT. Ojra. Ojra huwa eżempju eccellenti ta' kif l-Aġenzija tagħna tista' tieħu inizjattiva ta' suċċess li ha żviluppata fuq livell nazzjonali li kienet fl-Olanda f'dan il-każ u li taqsam ma' membri oħrajn. Issa fl-aħħar jiena nixtieq insemmi illi fl-aħħar ta' din is-sena wara Eh, revizjoni ta' metodoloġiji użati f'pajjiżi, f'ħafna pajjiżi, l-OSHA se tibda proġett biex tagħmel stima tal-ispejjeż l soċjetà tal-saħħa u sikurtà baxxa fuq il-xogħol. U ir-riżultati se jiġu espressi bħala perċentwali ta' GDP. U il-ċifra finali li se tkun probabbilment bejn tlieta u erba fil-mija eh, se tati se tfakkarna kemm hija importanti il-sikurezza u s-saħħa okkupazzjonali għal kompetitività Ewropea. Ta' min wieħed isemmi illi waqt illi Eh, xi uħut minn dawn l-ispejjeż bħal eh, produttività eh, il-saħħa l-amministrazzjoni l-assikurazzjoni huma sempliċi li wieħed jikkwantifika, oħrajn mhumiex. U jien qed nitkellem fuq id-diffikultà li wieħed jagħmel prezz fuq il- fuq l-uġieħ, fuq is-sofferenzi, fuq il-mewt u fuq il-fat li wieħed isir diżabbli. Kif nistaw aħna inkejluhom dawn? Fik li miħor, jiena nishti nikkonkludi billi nara fal darboħra l-importanza tal-kompetitività bħala raġuni biex nizguraw sikurezza u saħħa tajba u anki biex nanfatizzaw li hemm anki raġunijiet oħrajn biex l irġilu u nisa u u anki inżommu e, kem zaza kif ukoll e, anzjani għom f'saħħithom u sikuri e, kuljum meta meta jaħdmu u ma rridux ninsewhom dawn il-problemi. Grazzi. Merci, Junot. Grazzi ħafna. Uh, uh, u iċċabċib u rini kem aħna impenjati għall-anijiet eh, il qegħdin jissemmaw l-aħħar l-Aġenzija tana hija l-ITF għal 10 minuti naddi il-mikrofonu l kalima din eh, il-Sinjura Madlen Sarban illi ħat indirizza il-kustjoni marbuta mal-pajjiżi um, ġirinu l-politika l-iżvilupp tal-kapital uman innovattiv. U ħaturina kif eh, dan l-approċ huwa situazzjoni illi tagħmel il kulħadd rebbieħa l-inna u anka il-pajjiżi ġirin tagħna il-rappreżentanta fil-fatt ukoll kol ħdejja. Mela, grazzi ħafna tali eh, mux biss li tajtni l-mikrofonu imma tal-isforzi kolla illi il-komitat tijak et eh, jgħamil u l-fat li tajtna din il-possibilta illi namlu l-prezentazzjoni tana u nesprimu u tħassib tana u r-riżultati u koll tal-isforzi tal-agenziji tana Għan nitkellem bl-Inglis issa. Mela, għan nitkellem u koll dwar l-Europa globali, mux nitkellem fuq il-budget line li eh, permezzija huwa finanzjat l-ETF. Nishti insemmi per il-fat però li l-ETF fil-missjoni eh, taħħa inħolqot biex tappoġġa l-Europa globali. Kemm l-Europa globali qed tikkonsidra il model soċjali għal kompetittività. Ħanejt xi kentejn u insemmi nofs id-disajnijat meta ġek delora l-ewwel darba sejjaħ il model soċjali irrefera għal fat li l-progress ekonomiku għandu jimxi it fit mal-progress soċjali u il-tkabir ekonomiku jimxi Għalhekk mal koezjoni soċjali. Issa wara l-kriżi irridu inħarsu lura u naraw jekk konniex tassew kapaċi illi nżommu din dawn l-iżviluppi komplementari u jekk il-modell eh, soċjali kienx aġġustat għal ħtiġijiet differenti tal-persuni differenti illi aħna nkunu għedin nifukaw fuq u meta niddiskutu l-koezjoni soċjali. Dwar l-Europa globali huwa relevanti li fil-21 seklu huwa iż-żmien li huwa immarkata bil-interkonnessjoni globali u għalek li f'dan iż-żmien meta il-persuni, il-kapital, l-informazzjoni u l-oġġetti jaqsmu minn frontiera għall-oħra brata dejjem tiżdied. Eh, l-Europa ma dix waħeda kif għalti ġadda l ħodu U jekk titkun il-kompetitur ewlieni fid-dinja huwa importanti wkoll tħares lejn il-ġirien tagħha, jiena naħseb li l-mod ta' kif l-Ewropa qed tħares lejn il-ġirien huwa mod ġust għal-inqas skont ix-xogħol li nagħmlu aħna. Għax l-Ewropa ma timponix fuq il-pajjiżi msieħba x'għandhom jagħmlu, qed tippreżenta biss il-politika tagħha E, u e, dawn jistaw jużawdi bħala ispirazzjoni. U għalek jiena nista nispiega għalfejn li TF et tikkopera ma l-aġenziji li għandi għawnek rappresentanti taħħom madwar il-mejda. Xanka u ma għatin niskelmu dwar il-politika Ewropea. Mela, il-politiki dwar l-edukazzjoni u l-ħiliet, il kondizjoni ta' xol, dwar il-saħaw sigurta fuq il-xol Dawn qed ikunu ispirazzjoni għal pajjiżi msieħba aħna nħossu li iva hekk naħsbu imma l-aħjar mod li wieħed jispjega dan huwa E, permezz tal-mistiedna um, distingwi distinti hawnhekk mhux biss il-Ministru tal-Ekonomija tal-Moldovja ma huwa wkoll e, il-Viċi uh, Prim Ministru jista' jitkellem anka sem pajjiżu u jista' jgħidilna eżattament x'qed iseħħa f'pajjiżu u uh, f'dak kollu huwa marbut mal-kompetittività u kemm il-modell soċjali qed jinfluenza dak li huma jagħmlu f'pajjiżhom. Meta jiena qed illi uh, f'din id-dinja interkonnessa, il-persuni, il-kapital, l-informazzjoni, l-oġġetti qegħdin jiċċirkulaw, jiena kont qed insemmi kemm il mudell uh, modern u l-kompetittività. Ma nafx kemmx mudell tiġà. U jekk hemm mudell ma nafx kux tajja pal kulħadd dan xi ħaġa rridu naħsbu fuqha, imma jiena naħseb li rridu nirreferu wkoll għal xejriet il-ġodda tal-immigrazzjoni fid-dinja tal-lum. Min ħajkun kompetittiv? Iċ-ċittadini, il-komunità, il-pajjiż, il-kontinent? Id-dinja globali minu kompetittiv? U taħdin dawn l-sfidi l-ġodda irridu nħarsu u koll <coughs> lejn ma soluzzjonijiet eh, politiċi nistaw nużaw għal din l-agenda tal-izvilup tagħna. Pala ETF hawnhekk nix insemmi elementi li huma marbuta mal-ħiliet. Fl-opinjoni tagħna biex wieħed jibqa' kompetittiv huwa neċessarju illi ikollok il-ħiliet adattati, it-taħlita ta' ħiliet adattati biex wieħed isib xogħol eh, biex jibqa' impjegat u jikkontribwixxi għal kompetittività taħt din il-prezunzjoni illi il-xol jinħolo, għanna nħossu li taħriġ l-edukazzjoni mandomx ikunu esklusivament eh, reazzjonarji għas-suq tax-xogħol, l-edukazzjoni u it-taħriġ għandhom joħolqu dawk li jiffurmaw ix-xogħol, dawk li joħolqu ix-xogħol. Iġifieri l-edukazzjoni u t-taħriġ għandha tkun xprunata eh, mill-innovazzjoni, jkunu kapaċi li wieħed jipprevedi li maħiliet huma eh, meħtieġa eh, meta wieħed iqis li fl-2010 x-xogħol li il-posti ta' xogħol inħol u hemmhekk eh, eh, ma kinux eh, jafu bihom min li kuna għedin nistudjaw fl-2004 u l-2006, jiġifieri il-kapaċità li għet għaddatta ruħu hija importanti ħafna. Li wieħed ikun kapaċi meċi intrapriża li tkun intraprenditorjali. Dan ma jfissirx bil titwaqqaf il negozju imma li tkun kapaċi tadatta għal ħtiġijiet u rekwiżiti tal-ġejjieni u tal-rekwiżiti ta' tax-xogħol kif huma meħtieġa fil-futur. Bħala ETF aħna qegħdin naħdmu flimkien mal-30 pajjiż biex nindirizzaw il-ħtiġijiet tal-politika, l-prioritajiet u anka il-inħarsu flimkien lejn is-soluzzjonijiet politiċi illi ikunu kapaċi jagħmlu dik id-differenza meħtieġa li xtaqt ngħid u kol meta jiena semmejt il-ġak deloro l-inizjativa tijaw kien li nisħaq fuq il-fat illi tkabbir ekonomiku l-kozzjoni soċjali għandhom rabta eh, mill-qrib immens ma' demokrazija. Aħna fl-Europa nieħdu dan bħala xi ħaġa fatta. Imma meta wieħed jaħdem għal pajjiżi imsieħba, eh, il-pajjiżi imsieħba iħossu li dan huwa waħda dinja waħda mill-valuri ewlenin, valuri Ewropej ewlenin. Valuri Meta wieħed iqis eh, il-diskwit eh, li kien hemm fil-pajjiżi Arab ma nistgħux ninsaw illi rebija qarbija parzjalment hija dovuta għal nuqqas ta' ugwaljanza, nuqqas ta' rispett eh, il-fatt li s-suċċess tal kienet għal biss ftit nies, għalhekk aħna meta nkunu qed naħdmu llum qegħdin nikkonsidraw illi il-soċjetà il-kussjonijiet soċjali u l-ekonomija flimkien jistgħu jgħinu wkoll anke għal dawn il-pajjiżi nemnu wkoll u dan huwa eh, eh, l-istess għal pajjiżi li bdew il-proċess ta' demokrazija. Demokrazija tinvolvi kooperazzjoni. Il-gvern biss għandu jkun eh, imexxi le stat li huwa kapaċi huwa dak li kapaċi e, saħħaħ id-dialogu mhux isejħu biss huwa importanti li wieħed jagħti s-seta lil imsieħba biex dawn ikunu kapaċi ikunu effettivi fid-dialogu anka bejn il-gvernijiet u aħna fix-xoltana tal-ITF aħna qegħdin ninħarsu lejn il-bini tal-kapaċitajiet mhux biss rappreżentanti tal-gvernijiet imma anka għal-rappreżentanti tal-imsieħba soċjali u naraw li dan ikun dialogu effettiv, effiċenti u jkunem governanza tajba ta' taħriċ, ta' tallim u biex dan ikun operat mod tajjeb fil-pajjiżi involuti. Aħna nħossu li din is għanda għandha eh, isseħ permezz dawk li fornu it-taħriċ u l-ħiliet u l-kumpaniji fuq l-internet li kampni Se huwa importanti ħafna kifetna aħna illi l-intrapriża fis-settur pubbliku u fil-privat jaħdmu flimkien dawn huma xi ftit mill-idejat l-idejat li jiena xtaqt insemmi u kien bi pjaċir kbir u nħossni grata ħafna illi hawnhekk għandna magħna lill-Viċi um, Prim Ministru tal-Moldovja biex huwa wkoll jatina l-idejat tiegħu u l-opinjoni tiegħu dwar dan is-suġġett Un grand merci aux quatre agences et je veux partager. Grazie ħafna eh, l-erba aġenziji nishti eh, jena nerġa li repeti li din laqa annwali permettina li kona skambju tal-opinjonijiet fuq l-istess kussjonijiet soċjali marbuta eh, u li huma tant tal-qalbna. Jiskużani sur Letmajer li jiena ma smajċ il-prezentazzjoni tijak ma kull diskors rifletta kemm huwa importanti għalina illi insaħħu b'mod reċiproku il-mandati tagħna u għalhekk unu l-kbir għalija li niftaħ id-diskussjoni mal-persuni eh, fuq il-panel u ħanibda eh, bil-mistieden eh, tana Valerju Lazzali u deputat prim-ministru, ministru tal-ekonomija tal-Repubblika tal-Moldovja. tal ekonomija tal ekonomija tal repubblika tal moldovja kif um, eh, sar anka mal-kelima ta' qabel ħan semmu l-elementi, eh, il-punti, ħan rom bl-Inglis, għax jider li dal-għoddu kullħat għet jipreferi jitkellem bl-Inglis, ħan semmu l punti imma jena pala eh, president ta' dan il-komitat natina naqra diskriminazzjoni mela il-viċi prim-ministru għandu 10 minuti u l-oħrajn 5 minuti. Ma għamilx revoluzzjoni ġiet aċċettata din il-ħaġa mela l-ewwel mistoqsija għandha x'taqsam ma' l-indipendenza tal-ekonomija fil-dinja globali fl-imkien mal-ġganzi l-oħra. L-Europa soċjali hija aktar importanti kif il-modell soċjali Ewropew irid jinbidel biex ikun sostenibbli u x'inhuwa r-rwol ta' dialogu soċjali f'dan il-kuntest. Mbagħad ħanadja tieni mistoqsija fil-qafas ta' dan il-kuntest tal-mistoqsija dan il-kriżi ekonomika u l-sfidi demografiċi ikomplu jżidu l-pis fuq il-kompetittività tal-industrija Ewropea u dan l-aħħar il-diskussjoni effukat fuq il-modell soċjali u l-kontribut tiegħu fl-iżvilupp fid-dinja tax-xogħol li wassal għal sitwazzjoni rbiħal kulħadd. U uh, l-mistoqsija hi xe modi ġodda u innovativi ta' kif wieħed jista' jaħdem u jitgħallem biex nikkontribwixxu għal aktar sostenibilità u kompetittività. Aziz, eh, Viċi Prim Ministru għandek il-mikrofon għal xar minuti. Special eh, Grazzi ħafna, itkellem bil-Rumen, nishtiq nirringrazzjakom tal-istedina ta'kom u nishtiq nirringrazzja u koll l imsihba ta'na fil-Aġenzija tal-ITF. Wara illi smajt dawn il-kellima kollha li tkellmu dal-ħodu, nistaw nejdu b'mod sikur illi illum il-25 ta' settembru Ija ġurnata sinifikattiva ħafna huwa erba' snin ili erba' snin f'dan ir-rwol tiegħi eh, ta' Viċi Prim Ministru, Ministru tal-Ekonomija fir-Repubblika tal-Moldovja. Kif tafu aħna għandna eh, gvern ta' koalizzjoni eh, tal-integrazzjoni Ewropea kif inhu magħruf għandu wkoll ministri mill-Partit Komunist ukoll u f'dawn l-aħħar erba' snin kien hemm ħafna xogħol li sar xogħol intensiv ħafna riċerka e, u tfittxija għal soluzzjonijiet. Wasanna sa fi stadju sinifikanti fejn qed inħossu li nistaw nifurmaw mill-ġdid ir-Repubblika tal-Moldovja. Illum qed nitkellmu dwar dan il-mudell, mudell soċjali Ewropew, imma wieħed ma jistax jitkellem fuq mudell soċjali mingħajr ma jifhem eżattament il-mudell ekonomiku fundamentali. U għalhekk iridu nitkellmu dwar dan il-mudell ekonomiku u soċjali edin e, nitkelmu unek, irridu nitkelmu kol dwar il-valuri eh, reċiproċi, il-valuri ekonomiċi u soċjali, dan huwa speċi ta' triangolu. Pala membru tal-gvern jina naf li jina fid-dover li nikkontribwixxi għal l-izvilup sostenibli u b'saħħtu ta' pajjiżi u anke għal benessri u l-izvilup ta' ċittadini tal-Moldovja. Eh, għal dawn l-aħħar 23 sena l-Modovja ila indipendenti u aħna konxi u nafu illi irridu nbidlu il-paradigma illi aħna naħdmu taħta u eh, l-affarijiet żgur li nbidlu ħafna arba snin ilu il-modell soċo ekonomiku f'pajjiżi kien Eh, wieħed eh, illi eh, għadu ħajibda f'demokrazija emerġenti kien hemm ħafna nuqqasitajiet u kien hemm nuqqas ta' investimenti, il-Moldovja ma tantx kienet attrajenti, ma stajniex nistimulaw, eh, l-investiment kull ma stajna eh, nistimulaw biss kienet l-immigrazzjoni li kienet eh, eżempju ħażin fil-fatt fil-2009 il-Repubblika tal-Moldovja kienet it-tieni f'terminu ta' immigrazzjoni Iġifiri, minn flok nesportaw uh, l-affarijiet, l-oġġetti u s-servizzi kuna nesportaw il-forza ta' xol. Sfortunatament anka l-lum terz mill-popolazzjoni tagħna taħdem barra minn pajjiżna u kif qalu kellim oħra aħna vulnerabli ħafna. Eh, drittijiet tal-ħaddima tagħna barra minn pajjiżna mhumiex salvagwardjati u dan japplika wkoll anka fil pajjiżi kemm fl-Unjoni Europea kif ukoll eh, eh, flex Unjoni Sovjetika fejn ħafna mill-ħaddima tagħna għadin jaħdmu u għalhekk aħna inħossu li għandna bżonn bidla ċaqliqa fil-paradigma u nimxu lejn demokrazija li veru autentika noħolqu il-kondizjonijiet neċessari biex nattiraw l-investiment noħolqu x-xogħol u ma nibqawx nisfruttaw il-xol imma nisfruttaw il-possibilità li eh, nesportaw ix-xogħol u s-servizzi. Din mhijiex biċċa xogħol faċli u għalhekk illi il-Parlament adattat tal-Istrateġija Nazzjonali tal-Iżvilupp eh, lejn l-2020. U dan l-inna ipoġġina fl-istess triq tal-istrateġija Ewropea tal-2020. U dan ma kienx eh, xi ħaġa kombinazzjoni wieħed mis-seba' prioritajiet f'din l-istrateġija hija fil-fatt l-edukazzjoni. Jiena nemmen li dan huwa dinja verità universali il-pajjiżi illi għandhom risorsi naturali limitati iridu jibnu l-edukazzjoni tagħhom li hija ir-riżors ewlieni tagħhom, ġifieri il-riżorsa umana um, fil-kasa pajjiżna u anka l-riżorsi tal-agrikoltura eh, agrikoltura f'pajjiżna. Għalhekk aħna rridu ninvestu f'dan ir-riżors uman. Għandna bżonn għalhekk eh, nfasslu roadmap biex intejbu il-kompetittività tagħna. U jiena nemmen wara dak li smajt illum illi uh, huwa uh, possibbli illi wieħed joħroġ b'suġġerimenti u proposti speċifiċi illi l-ispirazzjoni uh, tagħhom tkun dan il-mudell soċjali uh, um, u ekonomiku Ewropew um, umma wieħed jibqa' iżon f'moħħu li jista' jkun hemm nuqqasijiet eh, f'dan il-mudell imma fl-istess waqt aħna nistgħu nibnu dan il-mudell eh, ta' żvilupp spirat mill-mudell Ewropew. Huwa għalhekk li aħna nixtiequ nitalmu mill-esperjenzi tagħkom, mill-iżbalji tagħkom u jekk intom e, titolbuni x'inhi definizzjoni tal-mudell soċjali Ewropew, jiena ngħidilkom illi dan huwa investiment fil-kapital uman. U huwa l-investiment illi uh, jatina l-aktar ritorn riżultati tajbin, ġviri roadmap illi iżżid il-kompetitività mela, il-investiment fil-kapital uman. L-ideja tal kompetitivita tfisser il wieħed isib u jidentifika sinerġija bejn investiment fil-kapital uman. U f'dak industrijali jekk inti ma jkollikx pagi kompetittivi ma tistax toħroġ minn dan iċ-ċirku vizzjuż. U uh, li uh, jiġri eh, nispiċaw ikkundannati fċertu livell ta' svilupp ma jkonniex kumpaniji li jkunu edini garantixxu pagi diċenti u għalhekk dak li jkunu kollu jitlaq mill-pajjiż li għandna bżonn għalek għalhekk eh, postijiet ta' xogħol li jħallsu sow. So Jiena nemmen li l-aħjar uh, model soċjali, uh, l-aħjar sistema soċjali hija dik li tippermetti lil dawk li huma kapaċi jaħdmu li jsibu posta xogħol u dan din hija l-aħjar protezzjoni soċjali ġifiri li inti jkollok xogħol li ħallas eh, tajjeb u dan jimxi jitfit mal tana eh, tagħna għal żvilupp sostenibbli kellna tkabbir ekonomiku ma ma kenix żvilupp ekonomiku ma nistawx nitkellmu dwar żvilupp sviluppo eh, sostenibbli meta meta eh, ikollok ħafna minn nisek qed jitilqu mill-pajjiż għax il-kumpani mhux qed joffru pagi kompetittivi. Aħna qegħdin insemmu hawnhekk terz tal-popolazzjoni tagħna li qed taħdem barra mill-pajjiż. Allura min qed jieħdu hawnhekk il-valur miżjud. Ovvjament huma dawk il-pajjiżi eh, illi eh, qegħdin jilqgħu dawn il-ħaddiema. Il-ħaddiema tagħna għandhom jibnu l-karriera tagħhom jibqgħu f'pajjiżna u jgħixu mal-familji tagħhom. Issa, dwar dak li qalet il-President iva, il-proċess tal-globalizzazzjoni qed ibiddel id-dinja. U naħseb illi huwa fidejn il-gvern, il-gvernijiet li jkollhom dan ir-rwol aktar proattiv meta nitkellem għal kollegi u nitkellmu dwar il-kompettività, illu <coughs> tajt, illi ħafna ġabin ninsow ħaġa importanti u dan huwa l-fattur uman. Meta kumpanija ikolla dima il-kabbir tal-affarijiet tal-produzzjoni, tagħmel dan, tal-es lejn it-kabbir, minna ma tal-es lejn il-lat uman. Ovvjament, il-kumpaniji kollom jinvestu fit-teknoloġija, imma l-istess japplika fuq l-investiment fuq ir-risorsi umani, speċjalment fil il kumpaniji kbar eh, kif ukoll f'dawk żaru medji. Eh, din eh, hija importanti assoċja ta' kollha, jiġu hemm dan il-bilanċ bejn il-ħtiġijiet tal-kumpaniji imma wkoll il-ħtiġijiet soċjali u politiċi. Meta nitkellmu fuq il-kompetittività ma naħsibx qed nitkellmu biss hawnhekk dwar il-profitti u il-kompetittività il kompetittività U biex nirrispondi <coughs> eh, għal waħda mill-mistoqsijiet u importanti illi nassikolaw li l-pajjiżi kollha jkunu kompetittivi. Eh, mela, ħan nerġa' nirrepeti eh, Anzi, ħan kwota, ħan uża il-famuża kwotazzjoni to be or not to be. Naseb nistaw nejdu għawnek eh, tkunu ma tkunx kompetittiv eh, fil rigward tal-21 seklu meta nitkellmu dwar pajjiż żgħir li qed eh, jaħdem f'ambjent kompetittiv kbir, allura hemm ċertu kwistjonijiet illi jitqajmu. Meta il-negozjati jiseħħu eh, għal zona ta' kummerċ ħieles mal-Unjoni Ewropea, allura u jina nispera li dan il-ftejjim eh, jiġi firma din is-sena ħajoħlu ovvjament opportunitajiet ġodda imma ukoll sfidi ġodda minħabba li aħna zvantaġġati fil-kompetittività meta ħana inqablu il-Moldovja ma' pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea, ġifieri roadmap tagħna tista' tissejħu koll strategija biex tolli l-Moldovja fuq l-istess livell tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u waħna ħerqanin ħafna illi jiġi firmat dan il-ftejim jqumu e, ovvjament ħafna kustjonijiet komplessi. Wieħed ma jistax fil-21 seklu jkun kompetittiv jekk ma jkunx innovattiv u ma jinvestix fl-innovazzjoni. Ħan ispiċċa ħan iqa' 50 momenti oħra, però permettu li e, nżid illi e, anzi ngħid kwotazzjoni oħra fil-marketing ta' dażmin hemm eh, il-kwotazzjoni li tgħid li tkun differenti jew tmut. Jiena ngħid li tkun innovattiv jew inkella tmut. Mela, eh, għalhekk huwa importanti l-edukazzjoni, l-investiment fil-kapital u mhux kombinazzjoni meta wieħed jinvesti fil-edukazzjoni. Wieħed eh, ikun qed jagħmel impenn lejn il-futur. Huwa neċessarju illi wieħed isib uh, din ir-rabta bejn id-domanda u l-forniment jkollok livell adattat ta' edukazzjoni ta' formazzjoni ta' ħiliet e, e, irid ikun hemm din ir-rabta bejn uh, il min ħajħaddem fil-futur u l-istudenti ta' dan iż-żmien li ħajkunu l-ħaddiema tal-futur. Bekk biss pajjiż ta' jsir kompetittiv. Id-dialogu soċjali huwa wkoll importanti u l-pjattaforma ta' dialogu soċjali ġistabilit mill-gvern il gvern u aħna qegħdin fid-dialogu mal-unions u ma' min ħaddem dialogu biex nassikuraw li l-produttività tizdit u tiftijem aħjar. U għala eh, nixtieq nirringrazzja lill unjoni Ewropea, nixtieq nirringrazzja lill aġenziji u l-ITF illi hija fil-fatt il-rabta il eh, tana u kienet għajnuna kbira għalina għalina huwa importanti ħafna vitali li aħna nipparteċipaw fil-programmi kollha li ħarsu lejn ir-reġjun tagħna u s-solidarjetà hija xi ħaġa importanti ħafna. Din lilna tippermettilna li nibqgħu konnessi mal-sistemi kollha li jinfluwenzaw il-xulxin u eh, bekk inkunu nistgħu nkunu aħna involuti fil-perspettiva Ewropea. Grazzi. Beaucoup, euh, Monsieur le Vice-Premier Ministre, pour cette euh, Grazzi ħafna, Aziz Vice Prim Ministru, għal dak id-diskors ċar u l-impenn ċar li inti ħadd. Naħseb li huwa minnu li ngħidu li inti għandek għal qalbek l-istess tħassib li għanna aħna u tixtieq tindirizzhom. Tajtna xi eżempji dwar affarijiet li sejrin żmerġ u nittama li issa s-sur Becker li għandu 6 minuti joħroġ b'eżempji tajbin. Jekk jogħġbok. Grazzi President, eżis kollegi, Knight tal-Aġenziji Ewropej u President, nishtiq l-ewwel niddiskrivi xi fortuna personali li għandi f'dan il-Parlament Ewropew bħala membru tal-Kumitat għall-impjigi u l-affarijiet soċjali. U fl-istess ħin jiena membru wkoll tal-Kumitat Kult tal-Kultura li jindirizza l-edukazzjoni fl-aġenda awlanija. Kolla suġġetti jaħarqu tal-lum u anke għal-futur. Biex ikun hemm ħajja tax-xogħol li tkun ta' suċċess u tkun ibbażata fuq dawk il-kwalifiki, ħiliet u kompetenzi meħtieġa. Dawn huma żewġ affarijiet li aħna nagħmlu fiż-żewġ kumitati u għalhekk nixtieq niġbor din l-informazzjoni għas-suġġetti tal-lum u forsi norbota ma' żewġ mistoqsijiet mis-Sinjura Beres, il-President tal kumeta Templ għal dialogu soċjali, il-posta xogħol u miżuri u metodi minoritarji ta' kundizzjoni ta' xogħol. Insemmi xi fatturi ewlenin biex niżviluppaw il-modell soċjali Ewropew għal xogħol li qed nagħmlu llum u anke biex norbtuh mal-kompetittività. Biex aħna jkollna rwol mexxej. Xirridu nagħmlu? L-ewwel nett irridu nagħmlu ottimizzazzjoni u forsi ninjora xi formuli eh, tas-soltu u nisħaq fuq il-valur awlini, fuq is-sugu. Irridu ottimizzazzjoni tal-vett, il-taħriġ vokazzjonali u l-edukazzjoni vokazzjonali biex tkun fuq il-priorità tal-aġenda tagħna. X'inhi l-priorità hija l-impjegabilità. U biex nagħmlu dan irridu sistemi għażażaħ sistemi ta' taħriġ flimkien ma' dak li diġant għal biex naslu għal wara l-livell terzjarju, l-livell akademiku ta' edukazzjoni, intejbu u nżidu l-kwalifiki ta' nis mdaħlin fi żmien f'dan il-proċess u ninkludu kol il-metodi kollha ta' talintu l-ħajja u dak kollu li nafu dwaru fil- kaxxa tal-odda biex nsejħu lajek tal- L-istrumenti huma meħtieġa għal ħajja tal-lum u dan rajtu anke f'ħafna programmi tal itf jew il-ċedefo. Ejja noħolqu l-aqwa sistema edukattiva fid-dinja, sempliċi semmija din, imma hemm bżonn niċċaraw x'inhuma l-ogħla ħiliet u kompetenzi meħtieġa. Sabiex bekk ikun hemm l-aqwa għallima malma għalix nqal ħafna għawnek u ħja ngħadu ħafna affarijiet hawnhekk, imma dan punt importanti. Ġifiri għal dak kollu li diskrivejt sissa, jiena ċert li għandna bżonn bosta strutturi u aħna fil-kumitat tagħna narfu li hemm bżonn ta' datta. Ikollok xikollok metodi m'għandek bżonn sħubija soċjali b'saħħitha minajr sħubija ta' minħaddem, l-impiegati, gruppi ta' interess, eccetera, ma tistax tkun ta' suċċess biex tibni l-futur il-ġdid. U allura ejja niżviluppaw servizzi ta' suq ta' xogħol effettivi li jkunu ta' ola importanza li meta mqabbel mal-aħħar għexieren ta' snin. Ejja nirrikonoxxu wkoll li hemm parametru ċar li jimxi jitfit ma dak li qed nagħmlu ngħidu. Ġifieri li inti tixxieħ b'mod b'saħħtu matul is-snin u dan jinkludi fih filosofija avvanzata u ta' strutturi avvanzati. U kulħadd jaf li dak li għandna bżonn qiegħed hemm quddiemna M'hemm xejn xiġi studjat aktar, dak kollu li hemm u ċar xjentifikament u anke mill-arfin kollu li għandna. U għalhekk dak li neħtiġu namlu għal li nirrikonoxxu dan u jiena sibt ħafna ħiliet mill-aġenda tal-Aġenzija tagħna għal saħħa sigurta fuq il-post tax-xogħol. Għaliex hemmhekk jiffukaw fuq il-moment aħari. Fl-aħħar permettu li ngħid li ej għanna bżon niproduċu sigurtà soċjali għal generazzjonijiet avvanzati fi żmien kollha. U nisħaq fuq dan għaliex nixtieq li kunem punt importanti għal konsum tal-ekonomija tagħna u anke għad kabbir tal-ekonomija tagħna fil-futur u biex dan neksbuħ għandna bżonn ninfukaw fuq il-proċessi kollha imma anke għall-aġenda tas sistemi ta' pensjonijiet għal-futur fejn dan il-kumitat jista' jiċċara li qed nagħtu priorità ċara għall-ewwel pilastru tas-sistema ta' pensjonijiet u ovvjament li kunem ottimizzazzjoni tat tieni pilastru bħala wieħed addizzjonali. Sen ġenerali jiena nħoss li l-programmi ta' Eurofound jistaw jajnuna u kollu jtuna linji gwidi biex dawn l-anijiet naħquhom. En foka l-ewwel fuq punt ewlieni li nixtieq nisħaq fuqu l-imprenditorija. Dan ma jeħtieġ li tkun s-sisin ta' impriża imma l-imprenditorija teħtieġ li jkun hemm sens tal-ekonomija u dan il-potenzjal diġa huwa qoli fuq l-aġenda wkoll. Nala billi ngħid li hemm ukoll il-punt ta' innovazzjoni soċjali bħala livell qoli bħala idea li nixtieq ninżid ma' l-odot li hemm għal ġestjoni soċjali. Grazzi. Merci beaucoup et merci euh, aussi du respect du temps de parole. Il-President, grazie ħafna, grazie Sur Becker u grazie tal-li mal-ħin. Issa Kinga għon sal 6 minuti. Grazie ħafna. Ma nafx jekk il-mikrofonu xed jaħdem, ivet jaħdem. Mela, l-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzja l-Aġenziji għall-input tagħhom dejjem meta jkollna laqgħat bħal dawn naraf kemm huwa importanti għalina li nagħtu widen għal prezentazzjonijiet tagħhom fejn sħaqna li s sigur sigurta fuq il-post ta' xogħol, il-kwalità ta' xogħol, il-vet, il-taħriġ vokazzjonali u l-edukazzjoni vokazzjonali. Dawn kollha importanti, importanti li nisimgħu l-argumenti ġejjin minn u tisqu x'inhuma il sibijiet tagħkom u l-opinjonijiet tagħkom. Interessanti ħafna lija li nisma' l-anke lill-Ministru hawnhekk għaliex jiena mill-Ungerija u l-Istati Membri il-ġodda huma f'sitwazzjoni simili bħal Moldova u pajjiżi oħrajn fir-reġun. U għalhekk jiena naħseb li nistgħu nkomplu din id-diskussjoni f'dan ir-rigward. Kinut li għalija wkoll li nisma' l sur Becker aħna ħdimna flimkien fuq dan id-dokument dwar l-edukazzjoni biex ikun hemm għajnuna għall-edukazzjoni bħal pereżempju foqsma tal-integrazzjoni soċjali u biex tħejji iż-żgħażagħ li jkunu flessibbli bizzejja taħt tiġijiet il-ġodda tax-xogħol il-ġdid u anke l-isfidi globali l-ġodda. Naħseb li nistgħu nkomplu din id-diskussjoni nistgħu ninvolvu wkoll ċertament dawk li qegħdin hawnhekk illum f'din il-Kamra. Fuq il-mudell soċjali, Dak li naraw bħala konsekwenza tal-kriżi kull ma jmur huwa li minkejja li l-kostituenzi tagħna, min jivvotanna jappoġġaw ħafna li jkun hemm modell soċjali Ewropew b'saħħtu, kull ma jmur qed naraw li l-kriżi u l-konsegwenzi tal-kriżi qegħdin ixeklu il-modell soċjali f'ħafna pajjiżi għaliex il-kriżi qed issir kriżi tal-impjiegi, kriżi tal-finanzi pubbliċi u kull ma jmur anki kriżi politika u dawn huma kollha konsegwenzi li qegħdin jipperikolaw il-valuri fondamentali tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk naħseb li jekk nixtiequ li l-Europa tkun aktar popolari għal min jivvotanna l-kostituenzi tagħna allura għandna responsabilità speċjali għal modell soċjali Ewropew. Dan ifisser ukoll li dawk li qed jitilfu l-impik tagħhom u li huma barra mis-suq tax-xogħol għal medda qasira jew twila ta' żmien, il-modell soċjali u s-sistema ta' protezzjoni soċjali tista' tihom tgħid sabiex bekk iżommu l-kapaċitajiet tagħhom ħalli bekk jerġgħu isibu xogħol. Speċjalment għal dawk il-pajjiżi fejn il-benefiċċji tal-qed tal-qatt qed jonqos minħabba il- bolla, sigurta soċjali, eccetera, dawn il-pajjiżi kol ma jmur qegħdin jitlu fiktar problemi għaliex dak li jkun jitlef il-kapaċitajiet tiegħu tax-xogħol ma jkunx jista' jsib xogħol iktar, eċetera. Allura dawn huma problemi, smajna problemi anka psikosomatiċi bħal stress marbuta mal l-impigi u anke l-qat. U l-qat fuq medda twila ta' żmien hija l-iktar li twassal konsegwenzi seri. Għalhekk naħseb li s-sistema ta' protezzjoni soċjali hija importanti biex dak li jkun jibqa' qrib is-suq tax-xogħol u mhux inħallu lin-nies li joħorġu mis-suq tax-xogħol u kull ma jmur jitbedu mis-suq tax-xogħol. l istess mod huwa importanti għalina li naraw li s-sistema edukattiva tiżviluppa f'direzzjoni li tkun tista' tintegra lil kulħadd u tuża il-potenzjal kollu taż-żgħażagħ F'dan ir-rigward naħseb li rridu nitkellmu daqsxejn dwar il-kunċett tal li nerġaw naħsbu mill-ġdid fuq l-edukazzjoni. Kif semma Sur Becker, jiena nixtieq ninsemmi dawk l-elementi speċifiċi tas sistema edukattiva, lekk imsejħa l-ħiliet trasversali li mumiex biss marbuta mal-arfin imma huma marbuta ma' ħiliet li jħejju lil-żgħażagħ għal l-sfidi tal-futur tas-suq tax-xogħol biex ikunu flessibbli biżejjed biex ikunu tajbin biex isolvu l-problemi mod ġenerali, mhux situazzjonijiet partikolari biss, biex ikunu biżejjed kreattivi, innovattivi, biex jitkellmu aktar lingwi, biex ikunu flessibbli biżejjed ħalli wieħed ikun jista' jaħdem f'kundizzjonijiet tax xogħol differenti u f'pajjiżi differenti jekk meħtieġ, biex ngħinu nis-żgħażagħ ikunu jafu kif jaħdmu f'timijiet, kif jaħdmu fl-imkien ma' ħaddieħor minnant nies li jiġu minn kulturi differenti xi kultant. Biex ikollna edukazzjoni bħal din, sistemi bħal dawn irridu nħejju ovvjament lill-allima biex ikollhom biżejjed ħiliet ta' komunikazzjoni interkulturali biex jadattaw il-metodoloġiji tagħhom ta' talim aktar mal ħtiġijiet ta' tfal. Kull ma naraw aktar huwa li t-tfal rridu jadattaw ruħa ma' sistema edukattiva jekk ma jkunux tajbin bizzejed f'dan l-adattar ma jkunux jistaw ikomplu l-edukazzjoni tagħhom għalhekk jirtiraw kmini mill-iskola. Biex naħqu l taħna, tagħna, pereżempju ferrati ta' min jitlaq eh, kmini mill-iskola mill-sistema edukattiva, rridu nindirizzaw dan biex is-sistema tkun adattata għan tfal u mhux it-tfal jadattaw għas-sistema. Naħseb li jekk niġbru flimkien dawn l-aspetti kollha u nikkonsidrawhom, nistgħu nimxu l qudiem Kif ħanamlu dan? Bid-dialogu soċjali, bi-skambju ta' femiet u bid-dialogu dejjem għaddej ma' dawk li għandhom rwol importanti f'dan il-qafas kollu. U nittamaw li dialogu soċjali tagħna jista' jirrappreżenta lil dawk li huma mbeda mis-suq tax-xogħol. Naħar sentenza minn naħa grazzi. Il-President. Merci beaucoup. Alors. Grazie ħafna. Issa tielet MEP fuq dan il-panel hija Anthea McIntyre mill-grupp ta' l-ICR li hija rapporter ukoll fuq l-imprenditorija u l-ħolqin tal-postijiet tax-xogħol u l-kompetittività. <coughs> Naddi l mikrofon għal 6 minuti. Grazzi ħafna, Sinjura President. Jiena nixtieq nirringrazzja l-Aġenziji għal kontributi tagħhom, naħseb li kien verament interessanti nisimgħu minn għandhom dalodu u anki grazzi lill ministru Nibda billi ngħid li l-ewwel nett għandna numru ta' modelli soċjali Ewropej, ta' Rhineland, ta' Baltiku, Skandinavu, tar Renju Unit. U naħseb li il-muftiħ għal-proċess għal-progress tagħna Ewropew huwa li jkun hemm kooperazzjoni aktar mill-qrib mal-imsieħba soċjali. Sim tal-aqwa prassi, sim konġunt eh, ta' għan konġunt biex l-Europa jkollha l-istess għanijiet biex intemmu s-suq intern u biex bekk l-Europa tkun tista' tkompli tikkompeti fid-dinja globali, f'suq globali. Numru ta' Nist tkellmu dwar il-kompetittività dal-għodu fil-fatt u Kif għada kem qalet il-President, jiena rapporter għal kumitat tagħna fuq rapport dwar kif l-Unjoni Ewropea tista' tikkontribwixxi biex ikun hemm ambjent li jilqa' u jkun ospitabli biżejjed għal negozji, għall imprizi għall startups biex joħolqu il-postijiet ta' xogħol. Nafu li dan se tajduh, imma il-pjanijiet u l-gvernijiet ma joħolqux l impjiegi u ma negozji l-imprizi li joħolqu l-impigi u l-imprenditori li joħolqu dawn il-negozji joħolqu l-postijiet ta' xogħol. Kurjuża nisma' minn għandkom għaliex bħalissa għandna nuqqas ta' ħiliet u dan ħassibna meta nħarsu lej pereżempju il-personal tal-ICT. Naħseb hemm nuqqas ta' saħan sitra seba' mit-telf ruħ ta' ICT eh, ta' ħaddiema tal-ICT sal-2015 u hemm nuqqas ta' ħaddiema tal-matematika, l-informatika, ħafna oqsma u diffiċli li tiżomma d-domanda dejjem tiżdied tal-kumpaniji li diġà aħna għandna. U sur eh, leħna semma dan nuqqas. Jiena nħoss li għandna bżonn kooperazzjoni aktar qrib bejn l-universitajiet, anke l-iskejjel imma l-universitajiet u n-negozji importanti Jiena kont sodisfatta ħafna l-ġimgħa li għaddiet li università fir-raġun tiegħi ta' Hampton fetħet hawnhekk eh, l-uffiċċji tagħha fi Brussell jiddiskrivu ruhom bħala l-Università tal-Opportunità. U hemm żewġ affarijiet li eh, huma importanti għalija minnaħa tagħhom. 75% tal-istudenti tagħhom pereżempju ġejjin minn qrib, minn prossimità qriba, ġifieri qed jaqdu lill-żona tagħhom stess minn fejn jiġu u qed jiżguraw li jagħtu n-nies il-ħiliet li għandhom bżonn biex ikunu jistaw jgħinu l dawk il-kumpaniji li għandhom domanda propju qrib il-kostituenzi tagħhom fil-West Midlands, fil-Renju Unit per eżempju. U naħseb li din l-università qed tikkonċentra fuq dak li għan bżonn u bekk 90% tal-gradwati tagħhom isibu post xogħol. Rekord eċċellenti. U jħeġġiġna meta naraw li hemm università li verament tħares lejn x'inhuma r-rekwiżiti industrijali, lokali u tiżgura li l-istudenti tagħha tkun tista' jkun jista' jkollhom il- kapaċitajiet u l-ħiliet biex jilħqu ma' din id-domanda. Importanti li nitkellmu dwar l-imprenditorija, Sinjura Serben semmet dan mod speċjali. Ħeġġiġna li nħedġu ħatana l-studenti fl-universitajiet biex jisiru imprendituri. minn hemm ħajġu l idea il-ġodda u mil ġdid nħares lejn università oħra, eh, Aston University, fil-periferiji ta' Birmingham, u huma għandhom programmi fejn l-istudenti jiżviluppaw idejat imbagħad jidħlu f'taqsimiet apposta bħala negozji eh, kif jigradwaw u dan ifisser li bekk għandhom l-infrastruttura madwarhom għaliex naf li ħafna nies li provaw jiftu negozju jisibu dan bħala sfida u dak li hemm bżonn li nagħmlu madwar l europa u għalli niffaċilitaw il-ħajja għal dak li jkun biex jibda negozju. Smajna ġimgħa li għaddiet kemm hemm ostakli il-numru ta' formula li tittimla, il-numru ta' passi li tittamel, l-ispiża marbuta ma biex tibda impriża u naħseb li nistaw nagħtu daqqatid biex ngħinu lil dawn in-nies. Fuq il-kwistjoni tal-SMEs, jiena u kollegi tiegħi appellajna bosta drabi biex innaqsu l-burokrazija u biex ikun hemm semplifikazzjoni tal sistemi ta' burokrazija. Jiena nixtieq nkompli ma' dak li qalet Krista Sedraċek u Sur Menendez Valdez. Naħseb li nistgħu nisimplifikaw il-leġiżlazzjoni tas sigurtà u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol mingħajr bl-ebda mod ma naqsu l-protezzjoni tal-ħaddiema. Da ma nix namluħ, jinġeja minn pajis li għandu rekord tajjeb ta' saħħa u sikurezza fuq il-post ta' xogħol. Iżda jekk aħna rridu iktar nies impjegati fin-negozji iż-żar, xi kultant anki mikronegozji ma jistgħux iqattaw il-ħin kollu tagħhom jiddeċifraw il-leġislazzjoni, għandhom bżonn xi ħaġa li jkun faċli jkonformaw magħhom il-negozji tal-familja irridu jizguraw li l-post ta' xogħol tagħhom ikun tajja pas-saħħa u s-sikurezza. Ma jridux jagħmlu xejnar xejn inqas minn dan, imma jridu jifmu x'iridu jagħmlu u bekk hemm bżonn nisimplifikaw il-leġiżlazzjoni biex dak li jkun ikun faċli iżomm magħha u jifhimha. Naħseb li bekk nkunu ta' ġid u ta' servizz għan-nies u naħseb li l-Parlament Ewropew hawn għandu rwol x'jaqdi. Tinterrompi il-President Grazzi, qed tħol issa fuq il-punt tad-dialogu soċjali. U naħseb li skadilek il-ħin u jidispjaċini li kellin interrompik. Issa għanna r-reba panelist Uwe Kombuchen li huwa direttur ġenerali tal-Kunsill tal-min jimpiega fl-Unjoni Ewropea fuq il-metall, l-inġenjerija u l-industri bazati fuq it-teknoloġija, SIMET. nad naddi mikrofonu għal 6 minuti. Thank you very much, uh, Ms. Grazzi, President. infakre infakrek illi aħna nishtiq nitkellmu issa fuq il dialogu soċjali u l-innovazzjoni fuq il posta xol. Jiena se nitkellem fuq il-modell soċjali sostenibbli u nirringrazzja il komitat tal-li u stidnuni. aħna nirrepreżentaw eh, elfejn kumpanija li għatu xogħol il-30 eh, miljun ħaddim. Ħafna tkellmu fuq il-kompetittività li saħħu l-kompetittività u anki il-Viċi Prim Ministru jixtieq jitkellem fuq dan. U dan huwa fit-trattat tal ħaddim tal-Unjoni Ewropea li jitkellem fuq eh, ekonomija ta' soċjali, ma dan u bazat fuq tkabbir ekonomiku. U aħna meta nitkellmu fuq il-kompetittività, nitkellmu fuq il-kompetittività tal-gvernijiet, leġislaturi, tal-kumpaniji, <coughs> kif ukoll tal-impjegati. Din hija responsabilità konġunta. <coughs> Hemm ħafna kontribwenti li jixtiequ li jkun hemm iktar involviment fil-partit eh, soċjali fil-partit eh, soċjali wkoll fil-msiħba soċjali. Għanna bżon ukoll żvilupp sostenibbli, tkabbir sostenibbli. Għanna bżon dawk li il-Kummissjoni semmit mission roles biex nżidu l-parteċipazzjoni tal-industrija manufatturiera kontribuzzjoni għal GDP sar-2020 biex intellawa minn 15% sar 20% <coughs> għal daqstant għanna Europa kompetitiva internazjonalment u anki bazi u għanna eh, bżon ta' ħiliet sostenibli u impigi u biex ikon anki sistemi ta' sikurezza soċjali sostenibli. E permettuli namel referenza għal rapport tal-Bank Dinji li tkellem li kien imsemmi Golden Growth u tkellem fuq il fat li l-10% tal-popolazzjoni tad dinja e, e, edha tonfu iktar mill-50 fil-mija fuq l-espansjoni soċjali. <clears throat> għal daqstant rridu naħsbu fuq dan meta nitkellmu fuq eh, eh, eh, Sikurt'a soċjali sostenibbli. U dana meta nitkellmu fuq il-kompetittività, speċjalment fil-kriżi, ma anki anki il-tibdil demografiku kif jgħid xi ħadd li għadjeni għal time bob. Biex inkunu kompetitivi allura ma bħala industrija aħna qegħdin fil-linja fuq qudiem fil-, -fil kompetizjoni internazjonali ma' dinja kollha u għandna bżonn għal dastanti li konna kondizjoniet kompetitivi illi jibdew bil-regolamentazzjoni intelligenti, eh, evalwazzjonijiet ta' impatt xirqa, sostenibbli, imparzjali, swieq ta' xol adattabli u inklużivi, sistemi ta' sikurezza soċjali u anki nek imorru xie 30 u 20 senilu għal tnuqqasijiet ta' ħiliet jew il-ħiliet eh, li huma disponibbli fuq is-suq ta' xogħol. U għandna bżonn ukoll ta' ċerta adattabilità lejn it-kabir. Aħna meta nitkellmu fuq it-kabbir, rridu niftakru illi mm, eh, bit-kabbir tal-Unjoni Ewropea tal-2004 nistaw naraw eh, eh, anki li żvilupp kemm ekonomiku kif ukoll soċjali għal dawk il-pajjiżi li daħlu illi waslu għal żvilupp pożittiv ħafna fuq dan. U fuq il-kwistjoni soċjali nixtieq ngħid illi Bla dubju, aħna għanna dialogu soċjali formalizzat, aħna nirrappreżentu nirrappreżentaw l-industri ta' manifattura fuq livell Ewropew, imma anki fuq il-perspettiva tal-edukazzjoni u taħriġ, imma anki fuq dinja interna u esterna. Aħna eh, et nuru illi aħna maħniex et nużaw forum flessibli impigi eh, kem fl-aġenziji part-time jew eh, anki dawk eh, stabli. Dawn huma bejwieħed u ieħor 5% fil-kategoriji semmejt. Meta mbagħad insemmu l-kwistjoni tal-taħriġ u tal-edukazzjoni, aħna siment ippubblikajna e u għed nitkellem hawnhekk ir-relazzjoni bejn industrija u il-provvista ta' edukazzjoni u taħriġ imma anki universitajiet. Kien hemm kelliem ukoll li semma li hemm eżempji eċċellenti minn fuq din il-kooperazzjoni ma' universitajiet u jiena nixtieq inħeġġeġkom biex tkomplu tkunu marbutin mal, mal mad-dinja tal-xogħol u tal intraprizi qed tagħmlu xogħol ċellenti u tistgħu turu li aħna imsieħeb soċjali u affidabbli u li aħna zammejna il-impiegi fuq livell fuq livell oli ħafna. Grazzi tal-attenzjoni. Grazzi ħafna. Issa nisimaw il-membru ta' qabel tal-aħħar tal-panel, il-Sinjura Karola Fishbach Pitel, Segretarju Ġenerali tal-Federazzjoni Ewropea ta' Servizz Pubbliku. Għal sitt minuti. <coughs> grazzi ħafna, President. O grazzi, Sinjuri. nishtiq najt li sur Lazar illi Eh, xtaqt li l-imbit tal-Moldava huwa kompetitiv ħafna u jista verament jikompeti mal ma suġġett mal eh, imbit franċis, però mod dana mhuwiex is-suġġett tal tal-diskors tiegħi. Nixtieq inkompli fuq dak li qal sur Pratzman dal-ħodu u qal illi rridu nimxu lejn is-solidarjetà. Jiena probabbilment nieħu approċċ iktar wiesa u ninkludi anki il-modell soċjali Ewropew bħala bażi biex nimplementaw id-drittijiet umani u soċjali u anki biex niġildu għal e, e, ugwaljanza ulterjuri u niġildu kontra l-inugwaljanza. U ma kniħdu dan il-aspett tal-benefiċi soċjali irridu nikkonsidraw anki l-ispiża tal-, -benefici Ewropa non soċjali. Din hija relevanti ħafna fil-kuntest attwali peress li għanna ħafna għat fost iż-żgħażagħ speċjalment li m'għandhom lebda possibilità li jidħlu fis-suq ta' xogħol u huma mitlufin. U jiena li rappreżenta il-ħaddiema fil-servizzi pubbliċi mhux esklużivament, imma dawk is-servizzi li huma li għandhom rol importanti eh, biex isaħħu l-modell soċjali Ewropew, ċoe il-korpi il ta' saħħa, sikurezza soċjali, ta' impiegi, edukazzjoni u l-infrastrutturi pubbliċi. Għadda stati nasib li ħafna xnajdu fuq ir-rwol ta' settur pubbliku <coughs> fil-modell soċjali. L-argument importanti, principali tiegħi, li ma nistawx aħna nisapportaw li kollha iktar erożjoni fil-modell soċjali għalix eh, aħna nħossu illi il-sottotest illi eh, għamilna din il-mistoqsija u għalli bil-krizi ma nistawx aħna eh, nipermettu li kolna dan il model soċjali Ewropej. U din hija ħaġa li nixtieq nisfida. <clears throat> u nixtieq ukoll nisfida l-argument jew ir-rabta li saret bejn l-izvilup demografiku u il-krizi. Dawn huma bla dubju sfidi importanti, però mumiex l-istess kwistjoni. Hemm eżempi differenti. Jekk il-kollega hawnhekk tkellem fuq time bomb, aħna qegħdin f'pożizzjoni li nistgħu nippjanaw fuq soċjetà iktar xieħa. Imma dana mandu xej xaqsam mal-bazi ekonomika. Punti ieħor li nixtieq nisħaq fuq huwa illi anki bħala riżultat tal-kriżi ekonomika u l-miżuri li ittieħdu fil-kuntest tal-governanza ekonomika, id-dialogu soċjali bata ħsara kbira f'ħafna pajjiżi illi edin taħt ir-reġim ta' austerità Eh, Greċa, Spanja, Romania u pajjiżi tal-Baltiku. U f'dan is situazzjoni il-dritti tal-soċjali edin jiġu minati u anki il-Komissjoni miex kontenta li toħroġ bi agenda ċara tal-politika soċjali. <coughs> Ugualment importanti, nishtiq u kol nħeġeġ il-Komissjoni biex toħroġ bi strategija ulterjuri fuq l-istrateġija. Eh, eh, għax eh, il-saħħa, kif għalet Krista sedla ċek, għax meta l-persuni ma jkunux b'saħħithom ma jkunux produttivi u din hija importanti għal kompetitività tal-ekonomija tagħna u tas-soċjetajiet tagħna. Għal ta' stantina naħseb li dan huwa punti li ma rridux eh, nitraskuraw. Hemm tlet ftejmiet Ewropej settorjali li ġew negozjati mill eh, min ħaddem Ewropej u organizzazzjonijiet li rigordaw il-saħħa u l-sikurezza mill-settur eh, tal-sajt u mill-settur tal-parrukkieri. tal sajt u mill settur tal parrukkieri tal kemm il eh, eh, qablu, kemm it-tnej li huma qablu fuq testi importanti u dawn il-ftejmiet fl-organizzazzjoni talbu illi jiġu trasporti bħala trasposti bħala direttiva. Ma dawn huma blokkati fil-Kommissjoni. Dan hija sitwazzjoni eh, inaċċettabbli wa ksur ta' trattat u rridu nikkorreġuha din il-kwistjoni b'mod urġenti. U il-Komitat tal-impiegi e għat pozizjoni li għati l-appoċ tijaw l-Partit Soċjali, l-Misiba Soċjali. L-aħar kelma nishtiq nati fuq il-kwistjoni ta' tħul x'nistgħu namlu biex e, niġeneraw <coughs> it-tħul. U jina nilqa il-konsultazzjoni attuali biex niġġildu kontra il- xogħol mhux dikjara eh, biex nipproteġuh biex niġġeneraw iktar kontribuzzjoni għal sikurezza soċjali, ma anki biex niġġindu kontra kull tip ta' xogħol illegali. U jiena naf li għada se jkun hemm l-ewwel introduzzjoni u qari tal ta' rapport ta' Stambruk li jitkellem fuq ir-rwol ta' ispezzjonijiet effettivi fi xogħol u anki uh, għal kondizzjonijiet ta' xogħol u jina nilqa dan u nitama illi parlament jihdur u dim tieħu u dim din l-inizjattiva. Grazzi. <coughs> Grazzi. Fuq il-kwistjoni tal ftejmet illi jizu konklużi aħna nistennew l-inizjattiva tal-Komissjoni. Aħna nipruvaw eh, nixprunawhom l-Komissjoni Ewropea, imma nafu illi l-Komissarju għandu ħafna diffikultà biex jgħaddi ċerti suġġetti fil-kolleġġ tal-Komissjoni. Imma aħna lesti nimbutaw kemm nistaw biex naslu għal korp ta' ispezzjonijiet. Aħna verament nixtiequ Eh, illi jinfetaħ dan il-front il-ġdid. L-aħħar kelli jemissa issa Bodwan Regu. Huwa membru tal-Kommissjoni Ewropea sa ċertu punt. Naturalment mhux se jirrispondi fuq il-kwistjoni tal-parrukkieri, imma u hawnhekk bħala rappreżentant tal-BEPA, ċoe l-uffiċċju tal-, bepa ċoħe l uffiċċju tal bepa konsulenti tal-politika Ewropea. Mena se jkellimna fuq id-dialogu soċjali, innovazzjoni, fuq il-post ta' xogħol u fil- e, fit-talim, fil-edukazzjoni. Għal sitt minuti. Grazzi, President. Jena nix namel tliet punti u nissapara tliet aspetti tal-modell soċjali Ewropew. ċerti aspetti mumiex ġodda, u joħol u situazzjoni fejn kulħadd jirbaħ. Et-tieni tip ta' aspetti tal-modell soċjali kultant jinvolvi negozjazzjoni għax il-ħajja ekki u hemm tip ieħor illi eh, qed ħares li aspetti innovativi li ħasru quddiem fuq l-evoluzzjoni ta' teknoloġija u affarijiet bħal dan. Għal da stanti kien ħarsru l kategorija dawn huma dawk l-aspetti illi eh, iħalluna f'sitwazzjoni fejn ħadd ma jitlef nafu li hemm konsens, aħna kolla naqblu illi il-kura ta' saħħa, l-edukazzjoni, il-kondizjonijiet ta' sikurezza fuq ix-xogħol huma importanti għal model soċjali Ewropew ma jgħinu anki l kompetitività imma anki e, il-negozji e, u l-ħaddima jħobbu jkattru dawn il-elementi. U batem aspetti eh, ta' diskriminazzjoni tipiko ta' amministrazzjoni jridu nevitaw, ma dawn huma eh, fil-fatt eh, punti li hemm ftehim fuqhom. U meta naħseb fuq dan jekk dawn huma sitwazzjonijiet win-win u li hemm eh, ftehim dan qed jagħti anke inċentiv anke għal negozju u interess tagħhom li dan ikattruh. U fil-fatt naraw li hemm ċerti kumpaniji li qed jagħmlu progress kbar, pereżempju fuq l-edukazzjoni, pereżempju fl-industrija tal-lukandi, hemm wieħed mill-leading eh, players li għandu università eh, u pereżempju akkor, dawn huma mixjin f'din id-direzzjoni u li illi rridu nizguraw li s-swieq huma kompetittivi jekk il-kumpaniji jamlu aħjar, se, se jirbħu eh, parti kwota ta' su u, il kondizjoni jitu ma kolla pozitivi eh, biex jiżviluppaw. Jekk għandna l daqstant swiq kompetitivi il-dialogu un mbagħad kun iktar sempliċi għabbażi ta' da. U nixtieq ngħid ukoll niehem differenzi minn pajjiż għal per pereżempju f'ċerti pajjiżi jista' jkun hemm miżuri eh, illi ma jsibux oppożizzjoni, ma nittamaw illi il-Partit Soċjali jkunu kollha hemmhekk jaqblu. U tieni aspett ma dawk l-aspetti sfortunati fejn jista' jkun hemm xi ftit ta' negozjazzjoni. M'hemmx dubju li hemm dibattitu fuq żewġ aspetti l-ewwel wieħed huwa il-kwistjoni tal-pensjonijiet u s-sostenibilità tagħha hija sfida kbira hemm ħafna dibattitu fuq da Umbat, hemm dibattitu kol fuq il-protezzjoni. Aħna kollha nixtiequ li jkollna protezzjoni soċjali, hemm pjuttost konsens fuq dabba kif naslu għalih u kif nistgħu nagħtuh din il-protezzjoni fin-negozji u l-gvern bis-sistemi soċjali u kif norganizzaw da. Hemm ħafna dibattiti fuq da u dan huwa kruċjali illi e, dawn id-dialogi soċjali u dawn il-msieħba soċjali jaslu għal-tejn u naturalment e, fil-prassi e, il-gvernijiet ħafna drabi huma partijiet f'din id-diskussjoni għax eh, ħafna drabi dawn huma finanzjati mill-gvernijiet eh, għal daqstant il-gvernijiet min jagħmel il-policy u eh, il-ċittadini. U mhux ta' nidħol f'dawn id-dibattitu li preferixxi nitkellem fuq it-tielet aspett li huwa dak innovativ dak li ħares il-qoddim fil-modell soċjali. U il-mistoqsija kienet hemm modi ġodda, modi innovativi ta' ħidma biex inkunu nistaw noħol u situazzjonijiet win-win. Jek nħars, jek nisimaw il-konsulenti jena kont wieħed minnom dawn il-konsulenti, jahna nisimaw ħafna affarijiet eċitanti. Project-based organization of work, knowledge management, knowledge economy eh, network-based organization fejn l-organizzazzjonijiet internament jista' tkun diffiċli jista' jkun hemm iktar skambju eh, jkun hemm iktar teleworking, iktar eh, distribuzzjoni online ta' edukazzjoni dawn huma kollha affarijiet innovativi li huma ċitanti pjuttost. U jina ma nafx dak illi fil-fat huwa pożittiv u se jaħdem u se jibqa u dak illi se jiġi eliminat ma nafx. E, Però forsi għandi e, nistaqsija din il-mistoqsija l managers illi huwa e, ir-rwol tagħhom li organizzaw dawn l-affarijiet, però naħseb laqas ma jafu. U emmin min jaħsibha hekk, hemm jaħsibha mod differenti, u naraw f'ċertu punt min se jirbaħu min se jitlef Pala policy maker jena et naħseb li jena ir-rwol tiegħi mhuwiex li naħseb minn flokom din hija kwistjoni għal ħaddima jista' jkun hemm differenti bej setturi differenti bej kumpaniji differenti, però jena rrit nismaħħom rridu jgħiduli li li meta jaslu għal eh, ftejim irridu jimxu jew law jew lem, ek ħafna drabi mhuwiex possibbli Eh, mbagħad nippruvaw nisimgħu u naraw x'jista' jiġri eh, u għal daqstant jekk hemm linja li taqta eh, trasversalment din hija illi wieħed ikun hemm fiduċja fid-dialogu soċjali biex inkunu nistgħu nitkellmu ma' dawn l-interlokuturi kollha. Bien, alors maintenant, euh, le rôle de la présidente est épouvantable, euh, parce que je dois ouvrir la discussion. Issa għandi biċċa xogħol kera. Tejt il-President għax irrit niftaħ id-diskussjoni imma m'għandix biżejjed ħin. Jiena ovvjament ħana ti priorità lill-membri eh, parlamentari tal-Parlament Ewropew, ma nafx jekk hawn xi li xie kummenta barra l eh, kallima li għandi tiġa fuq il-lista Serkis Costello. Għaw xie membri oħra li jishti u jikkommentaw? Tnejn oħra? Mistoqsi għal din naħa Mela, kommentatur uh, minn barra l-parlament estern għanna ħames persuni li qed jitolbu il-mikrofon minuta kull wieħed. Uh, l-ewwel kelliema mela. Grazzi ħafna. Jekk nixtiequ nibnu muda soċjali aktar b'saħħtu. L-ewwel nett nixtiequ nevalwaw l-affarijiet kif huma bħalissa. Għandna bżonn miżuri ġodda għanna 28 stat membru illi huma differenti fin-natura tagħhom, però rridu nżommu f'moħħna dejjem il-prinċipju tas-solidarjetà. Jiena sorpriża fil-fatt illi rari nikkonsidrawa is-solidarjetà hawnhekk fil-Parlament Ewropew. Jekk qed nitkellmu pereżempju dwar l-investiment fil-kapitali fil-kapital uman rridu nqisu l-ewwel net pereżempju l-tiġijiet tas-suq tax-xogħol jekk ridu nżidu l-età tal-pensjonanti. Allura, irridu naraw ukoll x'miżuri eh, oħra għandna bżonn bħala konsegwenza. Imbagħad eh, fir-rigward tan-nisa li jitlu fil-post tax-xogħol. Grazzi tgħid il-President jiddispjaċini li għadditlek il-minuta. L-aħħar mistoqsija tgħid il kelliema Il-mistoqsija tiegħi din. Inti temmen illi eh, model ġdid, il-ħolqien ta' model ġdid soċjali Ewropew għandu jkun strutturat eh, eh, minn eh, stat soċjali għal wieħed ta' stat tal-welfare għal wieħed ta' xogħol. Kellim li jmiss għal minuta l-Onorevoli Serkas, grazzi ħafna l-għanet nishtiq nibda billi nirringrazzja l diretturi tal-aġenziji differenti għax li qegħdin jagħmlu fi żmien meta hemm ħafna li huma kontra tal dan il model soċjali Ewropew għalhekk um, eh, eh, jista' jkun li m'għandniex riżorsi biżejjed uh, veru f'ċertu pajjiżi ma li għandna riżorsi umani għalhekk iridu investiment fil-ġejjin, iridu ġustizzja eh, f'dan is-suq tax-xogħol, speċjalment issa fil-din uh, id-dinja globalizzata, speċjalment meta jkun hemm teddida eh, fir-rigward tal-kwalità tax-xogħol fl-Ewropa il-ġejjien mela ta' dan il-modell soċjali Ewropew. Inti temmen illi uh, l-Ewropa jista' jkollha futur mingħajr dan il-modell soċjali Ewropew. Grazzi ħafna. Mm, Monika Bernara Batum bat Ivan Costello. Grazzi ħafna, Sinjura President. Xaħat għalli kumpanija kompetittiva. E, ġifiri wahda b'ambjent ta' xogħol tajjeb tista' tkun kompetittiva Dan huwa prerequisite, imma dan mhux veru għax pereżempju kumpanija bħal uh, l-Amazon hija kompetittiva ħafna imma l-kondizzjoni ta' xogħol uh, magħha u maħżiena ħafna Imbagħad fir-rigward ta' kustanit marbuta mal-ġirien, il-Sinjura eh, Madeline Sermin semmit il-kustanijiet mal-pajjiżi ġirien. Il-bira ħin organizzajt konferenza mal-pajjiżi tal-Maghreb tal-Afrika ta' fuq eh, u li huma mseħbatana fil- eh, politika tal-ġirin u l-esperti qalu li jekk wieħed ħares lejn l-aċċess setat bejn pereżempju ċ-Ċina u l-Ewropa illi qiegħed jiġri u l-Afrika se tkun iċ-ċentru tal-seta fl-2030. L-Ewropa jista' jkollha E, eh, eh, pozizjoni ewlenija kieku jkollha rabtit tajbin eh, mal-pajjiżi e, tal-naħat isfel tal-Ewropa u l-Afrika ta' fuq u l-Afrika ta' fuq tista' tkun kruċjali fil-ġejjieni imma Imma Kossell l-ewel, Sinra President, l-ewel qed nixtieq nibda billi nirigrazza l-kontribwenti ta' dawn l-aġenziji għax-xogħol li għamlu. l ewel net nixtieq eh, insemmi l-kontradizzjoni li hemm li minnaħa qegħdin ngħidu l-għanna bżonn investiment fl-edukazzjoni għal mudell soċjali Ewropa mbagħad pajjiżi bħall-Irlanda li qegħdin jiġu sforzati li jagħmlu dawn il-programmi ta' austerita u tnaqis fil-budget li ovvjament għandhom konsekwenza fuq il-budget tal-edukazzjoni ta' l-Irlanda. E, Tinwittilet nixtieq Eh, nejt dwar ir revizjoni tal-edukazzjoni u tal-in fuq il-posta xogħol. Jekk għanamlu dan, wieħed irid jagħmel eh, revizjoni tal-validazzjoni tal-esperjenza tal-talim. Jiena kont iddiżappuntata dizappuntata eh, dwar ir-rekomandazzjonijiet mhux vinkolanti li jem marbuta mal-xogħol ta' bejn l-2015 u l-2018. Nixtieq nistaqsi dwar l-istrumenti u kif nistgħu niżviluppawhom. Jekk għanamlu revoluzzjoni fl-edukazzjoni l rridu nħarsu lejn il-validazzjoni tal-ħiliet u tal-im li jisir fuq il-post tax-xogħol u il-kwalifikazzjonijiet li jinkisbu emmek u li dawn ikunu validati b'mod tajjeb. Grazzi ħafna. <laughs> Mela, minuta għal eh, il-professur Sven Malta John professur Fosnebruk fil-Germania għandek minuta. Grazzi ħafna tal-li tajtini l-opportunità li nitkellem. Tqajmet il-mistoqsija dwar uh, jekk u x'tajb li qed jipprevjeni fi żmien ta' kriżi u jekk jiflaħx jagħmel dan, jiġifieri posta xogħol aktar sikul minn perspettiva xjentifika jiena aktar ottimista xi dejta turi għalli kull ewro li qed jinvesti eh, wieħed jħu lura żewġ Eh, euros jew ħamsa jekk wieħed iħares lejn il-mart u marbut mal eh, postijiet tax-xogħol hemm mudelli ta' prassi tajba kif eh, qalet anka l-Onorevoli Fishbeck fir-rigward tal-hairdressers fejn dawn b'mod volontarju qegħdin jaċċettaw aktar kondizzjonijiet ta' prevenzjoni qed naraw ukoll li pajizi fejn hemm dawn it-tipi ta' investimenti kien hemm tnaqqis eh, drastiku ta' dawk il-persuni li kollhom problemi marbuta problemi ta' saħħa marbuta mal-xogħolhom. Eh, jiġifieri eh, Eh, forsi nista' nsibu wkoll ferat oħra li jieħdu parti f'dan il-proċess mal-imsieħba eh, soċjali u jaraw eżattament il-titjib li jkun hemm meta wieħed itejjeb il-prevenzjoni. Grazzi ħafna tgħid il-President. għanna l-erba rappresentanti tal-Aġenziji u l-Ministru għawek li naw nixtieq ixtiqna dilom issa il-mikrofonu nixtieq li kull wieħed minnhom uh, jużaw faj ħames minuti biex jirrispondu għal mistoqsijiet u l-kommenti li tiġa semaw. Ħanati biss il-mikrofonu lill-Ministru u lill-elba diretturi tal-Aġenziji. Żgur li tistgħu tifmuni, uh, tifmu illi m'għandniex biżejjed ħin biex noqogħdu nħallu l kulħadd jitkellem mela. Christopher Lettmeyer, uh, il-rappreżentant tas-Sedef Fop, Eh, reazzjoni għal kommenti tal-kelima differenti u anka tirrispondi mistoqsijiet li staqsowlek. Ħames minuti, grazzi ħafna. Grazzi tal-mistoqsijiet u eh, tad-diskussjoni u ta' reazzjonijiet tal-preżentazzjoni tagħna. <laughs> Naħseb illi l-ek ħaġa importanti li toħodna lura għal dak illi intqal fid-diskorsi għanna bżonn nof u l-flus mod tajjeba. Iġifiri flus fl-edukazzjoni. Hemm evidenza kbira ta' xtamel l austerita u ma nistax nifhem jiena għalfejn uh, għandha tibqa' għaddejja kif uh, ila għaddejja dawn l-aħħar tliet snin. Eddin issa naraw uh, il-tarf tal-mina. Uh, u eh, mhix qed taħdem ma jfissirx illi m'hemmx miżuri eh, ibsa li wieħed irid jieħu f'dawn il-pajjiżi imma forsi mhux bil-mod illi kif eh, mhux bil-mod ta' kif ġew implementati bħalissa grazzi ħafna naddi issa il-mikrofonu il-Juan Menendez Valdez fisem il-Eurofound. Grazie ħafna <coughs> fil- fil-qosor ħafna affarijiet mill-nis fuq il-panel anka fil gwar ta' dialogu soċjali u jina nixtieq eh, nerġa' nsemmi relevanza illi wieħed isib soluzzjoni e, permezz daw il ta' dan dialogu soċjali għax dan joħloq bil-lanċ bejn e, daw kollha interessati. Issa dwar is-soluzzjonijiet u trade-offs il-juma ta' benefiċċju. Nixtieq ngħid illi f'rigward tal-sitwazzjoni fejn kulħadd eh, jista' jkun rebbieħ eh, irridu nqajmu kuxjenza dwar fejn hemm il-potenzjal tal-li wieħed ikollu din it-tip ta' sitwazzjoni fejn kulħadd joħroġ rebbieħ, irridu nitrasferixxu s-soluzzjonijiet adattati fejn hemm bżonnhom Eh, u għawnek fejn il-riċerka il-disseminazzjoni tal-informazzjoni tista' tgħin il-min eh, jieħu deċiżjonijiet u min jifforma l-politika fis-soċjetà. Issa dwar eh, dak li ntqalu wkoll anka minn kelima oħra Alejandro Serkas ukoll il-membru parlamentari semma l-ġeni tal-Ewropa minn il-modell soċjali. Aħna maħniex qegħdin nitkellmu dwar it-tneħħija tal-modell ma dwar l-aġġustament Eh, nistaw nejdu kol xin xtita model ta' kompetitivita jista' jkonna għall-Europa. Umbat, dak li għalet eh, l-Onorevoli Costello kienem u kol naqra eh, riflessjoni ta' kontradizzjonijiet nisimaw per eżempju tkabbir, konsolidazzjoni fiskali, minnaħa għedin nejdu naqsu il-budget, unbat minnaħa l-ohra nejdu li għanna bżon il-ħu għal-ħafna, rridu il-ħu għal-ħafna ħtiġijiet. U appuntu għaw li jitlu it-trade-offs li jina semmejt, grazzi ħafna. Nadi issa għal-Krista Sedla Ċek, il direttur tal-UOSHA, grazzi ħafna. Nixtu lejni il kustjonijiet li semmow qabel u għan komplima dak li għal il-sur Jon għanna l-evidenza u anka studio, studi u dimna li juri l-investiment eh, fil-kapital uman huwa tajjeb u li ju OSHA ħaj kompli jitkellem dwar dan l-investiment ikun fl-edukazzjoni jew ikun fis sigurtà u saħaf fuq il posta tax-xogħol. Irridu nisħu illi s-sitwa azzjoni li aħna għanna evidenza, għanna studju dwar dan u għalek għanna nimplementawom eh, il-rikomandazzjonijiet eh, dwar il-simplifikazzjoni tal-leġizlazzjoni. Ovvjament aħna nafu illi il-situazzjoni fil-kumpaniji zaru medju u mikro mi miex faċli fi żmien ta' pressjoni u ta' krizi, pero jena nixtieq inwissi illi Mannix noħolqu żewġ tipi ta' ħaddiema, żewġ livelli ta' ħaddiema jew intraprizi, naqbel illi dak li nistaw namlu huwa li nejnu il-kumpaniji żaru medju mikro biex jimplementaw il-liġi u, u li namlu l-evalwazzjoni tal-liġijiet biex naraw modi ta' kif med, mezzi ta' kif tista' tintuża il-leġislazzjoni. Irridu naraw li nejnu biex e, niżviluppaw strumenti għal dawn il-kumpaniji żaru medju mikro u mhux noħolqu żewġ e, livelli ta' ħaddiema. Kustjoni oħra illi tqajmet wieħed u li jiena nixtieq insemmi għax hemm anka f'dan ir-rigward evidenza hija illi anka intrapriż li għandhom eh, mandom situazzjoni tajba tal-konzjoni ta' xogħol u ta' saħħa u sikurezza, daw ma jibqawx eh, ħajjin, ma jibqawx eh, fuq saqajhom, anka fil-Ġermanja kien hemm każijiet bħal daw, għalkemm ikunu kbar dawn il-kumpaniji, eh, jekk dawn ma jkollomx il-saħħa u sikurezza fuq il-post tax-xogħol, ma jibqawx joperaw. Eh, Fisem l-ġenzija tijaj, eh, nixiq nejtu kol illi jekk ma jkoniex eh, dialogu soċjali ma jistax ikun hemm suċċess u laqma nistgħu nikkontribwixxu s-soċjetà Ewropea. Madlan Serban il Pjons. Mela l-Sinjura Madlan Serban imbagħad Nerġa' nadilura l-mikrofonu lill-Ministru nixtieq eh, eh, ngħid illi eh, il-mudell soċjali Ewropa huwa importanti ħafna għal pajjiżi ġirien, ovvjament mhux perfett anka kif ħarġet ħareġ mid diskussjonijiet hemm opinjoni differenti ta' kif l-Ewropa għandha timxi l qudiem Li huwa importanti huwa li fl-aġenda minima li jkun hemm eh, dan il-kunsens dan il-qbil u li nimxu l qudiem Issa dwar dan il-mudell soċjali u ma nasibx li huwa problema fil gwajt ta' il-definizjoni teoretika ma' iktar ta' aġiru implementazzjoni u għamnek irridu namlu differenza bejn il-definizjoni tal-politika u l-implementazzjoni tal-politika kemm fl-edukazzjoni u anka fit-taħriġ. Mhuwiex eh, biżejjed li wieħed ikollu definizzjonijiet ċari ma jridu jkunu implementati dawn il-politiki u aħna bħala aġenziji eh, il-prestazzjoni tagħna hija tajba Eh, eh, minħabba li namlu analiżi ta' dan u hekk irid isir ukoll fis-soċjetà Ewropea. Eh, jiena naqbel ukoll mal-Parlament mal-membru tal-parlament li qed jitlob il-validazzjoni tal kizbit li jsiru kemm formalment u informalment u anka mhux formali u dan importanti ħafna anka fir-rigward tal-migrazzjoni ċirkolari Eh, jekk wieħed eh, irid iħares lejn il-ġejjieni fil-soċjetà fej popolazzjoni dejjem qed tixxi ħallura din irridu nikkunsidraw m'hemmx biżiet azzjoni fiha din. Jekk inħarsu lejn il-Magreb lejn l-Afrika fejn hemm bomba eh, li ħadd isplodi fir-rigward ta' demografija, sfortunatament anka fil-każ tal-Moldovja, l-istudju tal-ITF juri li l-immigranti ħafna dawk kwalifikati ma jħarsux lejn l-Ewropa bħala l l il eh, destinazzjoni tagħhom. Iġifieri huwa tajjeb li wieħed janalizza sow għalfejn il-persuni b'talent mill-pajjiżi ġirin mhux qegħdin jiġu, ma jridux jiġu fl-Ewropa, ma jridu jmorru f'pajjiżi oħra. Naħseb li jekk l-Ewropa tkun l-aktar eh, post ta' progress fl-Europa li taħares lejn il-benefiċi li wieħed jinvesti barra mill-Europa u irrid jagħti wkoll vuċi lill-imsieħba eh, ġirien tagħna. Grazzi ħafna. Naddi issa il-mikrofonu lill-Ministru u warajħ lil kellima l-oħra xad baqanna ftit ħin. Nishti eh, nitlop lil Krista eh, Sedlaċek biex tirrispondi il-mistoqsija ta' Monika Benerabub i semmit l-eżempju tal-Amazon, kumpanija kompetittiva ħafna illi intqal illi Anzi, intqal hawnhekk li uh, kompetitività fil-kumpanija e wassal għal uh, ah, aktar eh, sigurta u saħħa fil-kumpanija. Issa Monika qalet li fl-Amazon dan mhuwiex il-każ. Inti kif tirrispondi din il-mistoqsija speċifika fir-rigward tal-Amazon? Aħna għalinna illi l kompetitivita hija importanti, imma huma hemm kumpaniji kompetittivi li mhumiex jilħu u jikkonformaw mal-kundizzjonijiet li suppost uh, edin jikonformaw maħom jina na fil-kondizjoni ta' xol għalin inqas dak li ġi rapportat fil-rigward tal-Amazon. Jina eh, naħseb li fuq livell in ġenerali hemm evidenza li fil-medda ta' żmien med medju u fit-tul intraprizi eh, ma jibqawx joperaw eh, fis-suq jekk ma jkollhomx eh, ta' ħjar tax-xogħol. Kenna intraprizi fil-Ġermanja Jiena kont edha naħdem f'Berlin eh, xi żmien ilu, aħna stajna naraw illi eh, kumpaniji fejn kien hemm kondizzjonijiet ta' xogħol ħżiena fejn kien hemm ħafna inċidenti, ħafna eh, lif tal-mart, dawn fil-meda ta' żmien medju ma baqgħux kompetittivi U, u ovvjament hemm ħajibqgħu eżempji zena, aħna rridu niġġildulhom dawn il-kumpaniji ta' eh, b'eżempju ħażini, imma fuq livell in ġenerali jekk ma jkunx hemm investiment fil-kondizzjonijiet tax-xogħol dawn ma jibqgħux eh, joperaw. E, Jiena nista' nitkellem biss fuq livell ġenerali ovvjament dan eh, dawn eh, huma eh, fatti u riżultati bbażati fuq l-istudji tagħna. Grazzi ħafna issa il-Ministru jista forsi jgħidilna eh, xaffariet tal-int minn din il-diskussjoni u messaġġi tiegħek għalina mela grazzi Signora President jiena smajt eh, bir il diskussjoni ta' dalodu. kelli u koll xiftit mistoqsijiet fuq il-modell soċjali u ekonomiku u ġibtom miħaj fil-diskussjoni u modell attrajenti ħafna għal pajjiżi ġirin u e, fil-fatt dan huwa parti mis-suċċess tal-Unjoni Ewropea. Sfortunatament mandiġ bizzejiet ħin illi nuqot nidħol fid-dettall eh, dwar eh, ħafna mill-punti, pero ħansemmi s sostenibilità ta' dan il mudell soċjali l-ONET. Meta wieħed il-qis il-klima eh, fiskali palissa, huwa dan il-modell soċjali li għandu prezz marbut miegħu għal kumpaniji. L-istat irid iħallas ukoll biex eh, jinżamm dan il-modell soċjali u din xaġa rridu nirriflettu naħsibu fuqha. It-tieni punt il-bilanċ bejn il-kompetittività eh, fuq livell uh, mikroekonomiku dak makroekonomiku u l-involviment tal-imsiħba soċjali. Jiena forsi um, eh, ma konċ involu daqseg din it-tip ta' diskussjoni ma nħoss li l-mudell soċjali Ewropew jista jeleb il-limiti tijaw, anka jek wieħed idur l imsieħba soċjali biz, aħna nixtiequ li jinħol xal anka fil-ħdan il model soċjali Ewropew nifsu u waħda mill um, eh, kawzi tal Anzi, il-wahda mill-kawzi tal-krizi eh, li jridu nifacċaw eh, fil-fat ija E, anzi, waħda mir riżultati tal-krizi kienet l-istress issa fuq il-budgets jekk aħna maħniex ta' naqsu l-burokrazija nisimplifikaw il-regolamentazzjoni, allura maħniex mhux ser u mhux se jkollna suċċess. Għandna bżonn ambjent eh, li jkun eh, li faċilita xogħol tal-intrapriżi, tal-kumpaniji, tal-ħaddiema biex dawn ikunu jistgħu eh, jiżviluppaw il-potenzjal sħiħ tagħhom u jkunu immotivati li jaħdmu tajjeb u li jkunu produttivi fil-posta xogħol. Din hija xi ħaġa li jiena naħseb li ħarġet tajjeb ħafna fid-diskussjoni li kellna dal-għodu. Pajjiżi um, il-pajizi għandhom bżon uh, politika proattiva minnaħa tal-gvern, mem lebda alternativa, inkella ħankomplu nżidu l-pressjoni fuq il-kumpaniji nfusom u l-istat ħajispiċċa iħallas ħafna aktar flejjes lejn il-ħarsin soċjali. Il-protezzjoni soċjali hemm bżonna imma din għandha tkun imqasma fuq uh, il-kumpaniji u fuq uh, il-ħaddima infushom permezz ta' dak li kontribwixxu fit-taxxa. Għandna bżonn investiment fil-kapital uman biex inkunu nistgħu nsaħħu il-kompetittività. Għat nipruvaw nitalmu mill-esperienzi ta' pajizi oħra. U nishtiqu niksbu ambjent li jiffaċilita x-xogħol tal-kumpaniji biex ikun hemm investimenti aħjar fil-kapital uman u anka fl-innovazzjoni mingħajr investiment kapitali eh, ma nistgħux nagħmlu progress, ma nkunux nistgħu nilħu l-anijiet tagħna Eh, jonfqu kemm jonfqu il-gvernijiet tagħna. Ovvjament, eh, l-istat irid jagħti jagħmel il-parti tiegħu joħloq kondizzjonijiet tajbin għal kumpaniji u għal ħaddiema. Politika proattiva minħat għall gvern kompetittività, jekk eh, dan jirnexxinna niksbuh, allura nkunu nifilħu natu l-aħjar livell ta' protezzjoni l ħaddiema. Il-gvernijiet ma jistawx jifukaw fuq il-protezzjoni biss, iridu naqsu l-piżijiet minn fuq il-kumpaniji biex dawn ukoll investu ma stess fil-ħajsin tal-ħaddiema tagħhom. Il-kumpaniji iridu jkunu eh, f'pożizzjoni li jinnovaw, li jimmotivaw l-ħaddiema tagħhom rridu nizviluppaw din l-etika fil posta xol, xogħol eh, etika produttiva, pozittiva u naħseb li dawn il-valuri intilfu xi naqra U dawn u importanti ħafna biex wieħed jilħaq u jikseb il-kompetittività neċessarja. U għanna bżon struttura ta' appoċ eh, dialogu soċjali u għanna niġbru fl-imkien l-imsiħba soċjali kolla. Rridu inħarsu eżatt lejn dak li jista' jinkiseb permezz ta' dialogu soċjali inqajmu l-arfin tal-kuxjenza u ninvolvu aktar lil kulħadd dawk huma soluzzjonijiet. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Tajt il-President fadlinna naqraħin u għalek niftaħ dibattitu għal-membri tal-Parlament Ewropew li kienu involuti f'din id-diskussjoni. L-ewwel net Heinz Becker, forsi tista' tagħlaq billi tgħidilna x'inhuma l-messaġġi ewlenin tiegħek bħala segwitu għad-diskussjonijiet ta' dalgħodu. Jiena ma naħsibx li b'kombinazzjoni li din id-diskussjoni seħħet hawnhekk dal-għodu bl-erba' aġenziji u l-mistednin tagħna. Ġimgħa d-dieħla 2 ta' Ottubru l-Kummissjoni Ewropea ser tippubblika dokument fuq id-dimensjoni soċjali fuq l-Unjoni Ekonomika u Monetarja u għalhekk aħna ninsabu f'mument importanti u diffiċli f'dawn il-xolijiet. Għalek niprof importanti li nisimaw x-konklużjoniet x-tixtarru intom u x-xaffariet nistaw namlu aħna bħala xol taħna specialment fid-dawl ta' diskussjonijiet ta' l-EMU minnaħa tal-Kommissjoni Ewropea. Grazzi. Nowel Sur Heinz Becker. Grazzi, Signora President. Aspett komplikat ħafna li qed semmi biex nżomm fil-qosor u nkun ċarotont. Jina Jiena nifhem li aħna ninsabu f'sitwazzjoni fejn suġġett importanti ħafna dejjem huwa preżenti. X'inhuwa dan? Huwa l-Unjoni Soċjali. U jiena nħoss li huwa simbolu ta' għal kull punti speċifiċi li diskutajna anke l-lum. Ser ikun il-futur. U kifett biex nżomm fil-qosor. Ma naħsibx li ninsabu f'pożizzjoni li verament bis-serjetà nistgħu naħdmu fuq unjoni soċjali. Jiena ċert ħafna li l-mod kif ħdimna sissa l-istrutturi ta' issa għandhom jiġu mtejba bl-aqwa mod possibbli. Sabiex bekk naffrontaw l-sfidi tal-lum u tal-futur. Dan għaliex jiena nħoss li Unjoni Fiskali u Unjoni Ekonomika jeħtieġu li jkunu kalendarizzati u rikonoxxuti qabel ma nitkellmu dwar Unjoni Soċjali u naħseb li din l-Unjoni Soċjali qed nisħaq fuqha għaliex m'hemmx dubju dwar x'inhu malanijiet tal-aġenziji tagħna. Dawn ġew preżentati b'mod ċar hawnhekk u naħseb li x-xogħol tagħna fil-dan il-kumitat miexi b'mod dirett ukoll biex inżidu s solidarjetà soċjali fl-Ewropa. Għalhekk jiena ma nixtiqx nitlef iktar ħin u sforzi u sħubijiet fost il-gruppi hawn ġown u barra minn hawn. Aħna verament b'saħħitna flimkien jekk niddiskutu fuq il-livelli ta' strateġiji għoljin li sissa għadhom ma zammux mal-anijiet li semmejt. Grazzi ħafna. Il-President. Grazzi. Forsi hawn xi membri oħra tal-panel li jixtiequ jitkellmu. Sinjura Kinga Gonz l-ewwel. Ftit sentenzi, President. Jiena naħseb li dak li qed talmu minn din il-laqgħa u li ma rridux nażlu bejn tkabbir u protezzjoni soċjali, il-modell soċjali Ewropew. L-unika ħruġ minn kriżi huwa li nimxu fuq dawn il-punti it fit li naħdmu għad kabbir permezz ta' investimenti u jekk ikonna tkabbir mbagħad nkun nistgħu ninvestu fuq l-iżvilupp tal-mudell soċjali tagħna. Jekk ħanu qodu nfet u nażlu ikun żball għal-modell tagħna. Messaġġ importanti irċevejtu mill-naħat kollha hawnhekk minn dak kollha li tkellmu li s-solidarjetà hija importanti u ma rridux naqtaw qalbna rajna lezzjonijiet ta' solidarjetà fuq il-livell Ewropew u rridu nżommu ma' dan il-konċett. Huwa l-unika mod kif nistgħu noħorġu mill-kriżi. Grazzi. Grazzi, Signora McIntyre. Grazzi. President. Jiena verament kont impressjonati, impressjonata mill-kummenti ħarin tal-Ministru. Naqbel ma dak il-punti li kont ittejt. Signor Jenson Vleska resqet mistoqsija u nipparafraza rridu dipendenza fuq servizzi soċjali jew interdipendenza. U xpruna tkabbiru għalli kunem dan il-ħolqin għal servizzi soċjali u kulħadd jibbenefika. Ma rridux li kunem modell fuq kollox li jkun ta' pace fuq l-Ewropa. Aħna rridu ftit interventi, rridu nħedġu n-nies jinvestu, rridu nħedġu l-iżvilupp tal-ħiliet u b'dan il-mod imbagħad noħolqu Ewropa kompetittiva. Ewropa li tista' tikkompeti mal-istati membri li mhux parti mill-Unjoni Ewropea. Qegħdin f'tellieqa globali hawnhekk ma' xulxin u fuq l-apprendistati iva na bżonn apprendistati moderni ma nistgħux inħarsu lejn impigi antiki li forsi huma ta' żmien il-qedem u ma jeżistux aktar. Irridu nħarsu l-qudiem u jiena naħseb li bħala mod ta' kif ħammexxu l-politika rridu nmexxuh politiki Ewropej li jkunu jagħmlu sens u li nkollhom użu xira tal-invalwazzjoni tal-impatt fil-politiki kollu deċiżjoni kollha li nieħdu. Il-President, grazzi dawn id-diskussjonijiet huma importanti ħafna. L-MPs temmow issa dan ix-xogħol parlamentari b'dawn id-diskussjonijiet u dan għodu tkellmu mill-familja politika li jirrepreżentaw u dan jurik ix-xogħol kollettiv li aħna nagħmlu hawnhekk fiħdan dan il-kumitat. Issa għandna tliet mistiednin li ċertament naf li jridu jieħdu l-mikrofonu għandkom minuta jew żewġ minuti kull wieħed bħala ħin allokat għalikom u nimxu bl-ordni li għanna unek l-ewwel Uwe Kombuchen għal żewġ minuti. Grazzi President. Mill-ġdejt nifraħilkom għall-organizzazzjoni ta' dan l-avveniment. Kien skambju ta' femmiet b'saħħtu ħafna u u naħseb il-koll ksibna xi ħaġa minn dan. Bħala dibattitu politiku. Is-sur Reġu nixtieq nisħaq fuq dak li qal u ħasr il kollega telqet rridu nimxu lejn soluzzjoni tal-kriżi u lil lilin minn hekk. Naħseb li hemm bżonn lok li nimxu l-qoddim. U dan ma jfissirx u nirreferi għal dak li qal sur Putin. Mhux kontra d-dimensjoni soċjali tal-Unjoni Ewropea, le, imma kif qalet is-Sinjura McIntyre, m'hemmx mudell soċjali wieħed monolitiku hemm modelli differenti li jeżistu fl-Ewropa. U rajna xqalet id-dinja il-bank din xqalet il-bank dinji iktar minn 50% ta' eh, l eda edin propju fl-Europa meta qabel maqbija tad-dinja u naħseb li anke l-pakket tal-impjieg irridu naraw xqalet sur għandor, u nħarsu lejn ispejjeż addizzjonali marbuta max-xogħol. L-aħħar punt, il-kriżi uritna li l-kumpaniji li jkunu fl-sibli fuq is-suq ma jistax imlu da minn dialogu soċjali, indipendenti, ħieles, fejn ikun hemm l-involviment ta' l soċjali, fejn ikun hemm indirizzar tal-kriżi mhux biss ekonomika imma anke dik soċjali. Grazzi ħafna. Signora Karola Fixbaħ Pittel. Grazzi, nixtieq fil-qosor najt li fil rigward l-Amazon fil-Ġermanja minn tal-inqas il-ħaddiema strajkjaw u ovvjament qed jippruvaw jiksbu livelli ta' pagi negozjati u rikonoxxitu li jkunu s-soltu applikabbli fis-servizzi soċjali. Ma ħafna drabi dan huwa eżempju ta' kif l-industrija u l-dimostrazzjonijiet ma jimxux id fit. Kentejn fuq il-kwalità tal-prodotti, fuq il-kapacità tan innovazzjoni, imma anke mod importanti wkoll irridu naraw il-motivazzjoni tal-ħaddiema fuq il-kapaċità tagħhom li rendu fuq ix-xogħol u anke l-kapaċità li jadattaw għas-suq tax-xogħol. Naħseb li b'dawn il-viżjoni tagħna, l-possibiltajiet tagħna bħala kompetittività mhux li biss nisħu fuq il-kompetittività, ma jistax ikun hemm kompetittività skapitu ta' kollox jew skapitu ta' dimensjoni soċjali. Dan il-punt li xtaqt nagħmel. Punt ieħor nixtieq nagħmel fuq l-investiment naħseb li rridu eh, morru lura mill-pożizzjonijiet li ħadna fl-Ewropa, l-austerità mhux qed taħdem hemm bżonn ta' investimenti fin-nies, fil-impigi, fis-servizzi, f'impigi li jiffinanzjaw lilhom infushom. Hemm ħafna eżempji fejn kif intqal messur ġun tinvesti euro u dan irrendi l ħafna euro l-ura. U din hija l-bidla fil-politika li nettix li nieħdu. Il-President, grazzi ħafna, Budwan Regu, u nilqa l-Kommissarju u koll, grazzi tal-li ġi għawnek, ħajkolli nitlaq qabel it-tmim tal-laqa u ser ikollu pożizzjoni xurinna fuq id-diskussjonijiet tagħna tal-lum u forsi jagħti tweġiba għal xi wħud mill-mistoqsijiet li trespon. Budan regu għal żewġ minuti. Ħafna diskussjonijiet hawnhekk dal-għodu interessanti għandna kumpanija kompetittiva li hija l-Amazon. Imma x'inhu l-livell ta' kompetizzjoni għal dik l-industrija? L-awtoritajiet jiddeċidu dan, imma hemm ħafna alternattivi bħalek bħala konsumatur meta tkun qed tixtri meta mqabbel ma' pereżempju l-linji tal-ajru. Dak ir-Ryanair ma tantx hemm iktar. U għalhekk tittoqgħod attent għaliex irid ikun hemm alternattivi, ma f'dan l-aspett li semmejtu tal-Amazon m'hemmx naqsek alternattivi. Ġifieri ċar mhux dejjem tajjeb, hemm lok għal dialogu soċjali, hemm lok biex insolvu l-affarijiet bl-aqwa mod possibbli. Hemm lok biex l-aġenziji <coughs> ta' belħaq Eh, waslu l-kelma tajba fuq dan l-affarijiet imma anke konsulenti privati sa jagħmlu dan. McKinsey l-ikbar kumpanija ta' konsulenzi qegħdin hemm u nidgħu kampanja biex jgħidu lill-klijenti tagħhom il negozji li jekk ikun hemm nisa fil-bord u anke fil-kumitat eżekuttivi dan qed iwassal għal iktar produttività u effiċenza. Ġifieri s-settur privat diġà jaħdem fuq dawn l-aspetti ta' non diskriminazzjoni, hemm lokal dan kollu. L-aħħar punt? Għallu li nkun parti mill-bepa biex noħlo idejat provokattivi u nista' mur oltre minn hekk, nista' nagħmel aktar. Jiena kont parti minn kumpanija ta' konsulenza f'New York un ġej trasferit f'Brussell minn fejn niġi wara kollox pajjiżi. Ma sa dan it-tant kien hemm eh, commissioning ta' tal-wasla tiegħi f'Brussell u għandek eh, konfront bejn iż-żewġ sistemi anglosassonu u amerikan. Għaliex hemm din id-differenza kollha. F'New York jiena jekk ma kontx kuntent fix-xogħol tiegħi kont nitlaq il-barra u nsib xogħol erba bibin iktar l lim. Imma meta ġejta hawnhekk fi Purcell kien ħafna iktar diffiċli li nagħmel hekk. Għala dan. Nistan hemm ħafna raġunijiet għala dan, ma ħantikom eżempju. Aħna ma naħdmux fil-vojt, aħna rridu nqisu l-affarijiet tal-istat, jinfluenza kemm opportunitajiet ikollhom in-nies, kemm hemm swieq disponibbli biex dak li jkunu fittex ix-xogħol fis-suq tax-xogħol. Ovvjament din hija waħda mill-affarijiet li rridu niddiskutu hemm bżonn niddiskutuhom. Grazzi. Il-President. Grazzi, permettu li nirringrazzja l-Aġenziji kollha u l-mistednin kollha tagħna, il-Viċi Prim Ministru naħseb li l-kontribut tiegħek kien verament ta' valur. Nixtieq nirringrazzja l-kollegi kollha l-kontributi li għamlu dal-għodu wkoll. Ippermettuli e li jiena nagħmel xi rimarki minn ħatijaj, mhux fisem il-kumitat kollu għaliex din hija diskussjoni miftuħa u nixtieq nisħaq fuq xi punti dwar dialogu soċjali, l-innovazzjoni fuq il-posta xogħol u l-edukazzjoni Naħseb li dan il-livell ta' ġeneralizzazzjoni ħadd ma jaqbel, ħadd mhux qed jgħid li ma naqblux fuq ċertu affarijiet, imma mbagħad fuq il-rigward tal-iżvilupp nitlu fuq l-affarijiet speċifiċi, l-mezzi, l odot u dan joħloq ħafna diskussjonijiet importanti li jsiru. Għajt minn quta dwar dak li qal Aragul, xi ħaġa li eh, għajjem ukoll Uve Komduħel Ġifiri li kena nħallu l-imprizi għal-rasom. Forsi qed semplifika daqsxejn l-affarijiet hawnhekk, iżda smajna affelli minn naħa tan-negozji biex għom ifendu għal-rasom u jagħmlu huma d-disciplina tagħhom u rajna fl-moddi dan fejn wassal u Su Sur Badwan, inti għat li meta il-bords ikun għedin għarrasom u jkun hemm nisa preżenti fuqhom l-affarijiet jimxu mod effiċenti. Imma f'ċertu każijiet il leġizlatur jista' jintervjeni biex ikun hemm inċentivi għal dan it-tip ta' ħsieb effettiv li inti. Ma naħsibx li imma fejn id-dibattu dwar dan lanqas, naħseb li dan jista' jkun kontribut siwi Bajt mill-quta wkoll dwar dak li qalet is-Sinjura McIntyre dwar it-kabbir. Ta' bil ħak għanna bżonn it-kabbir iva. Iżda f'dawn l-aħħar 10 snin rajna xi sarraf tkabbir ta' kafkaf jekk ma ngħidux xinu l-effetti ta' tkabbir, x'inhu huwa l-valur miżjud ta' tkabbir, u konna tkabbir li finanzja l model soċjali nispiċċaw bitkabbir li bennifika spekulaturi u naħseb li ħadd minna hawnhekk jixtieq jara dan. Viċi Prim Ministru, jiena verament bajt mill-quta minn ħafna affarijiet li għad tinti dal Mod partikolari, meta inti qed li l-kompetittività hija xi ħaġa li tkun importanti għal pajjiżi għal pajjiż kollu, mhux għal xi wħud, dan ifisser li l-partijiet kollha interessati rridu jkunu involuti u rrid ikun hemm interazzjoni. Mhix kwistjoni li tista' tiġi solvuta biss mill-komunità tan-negozju biss. Inti qed ukoll li hemm sitwazzjoni taħraq. Et illi drittijiet tal-ħaddiema barra minn pajjiżek mhumiex garantiti. Naħseb li dan jorbot ma' ħafna diskussjonijiet oħrajn li nitrattaw f'dan il-kumitat u dawn huma verament importanti l-koll. Allura nilqa dak li qed inti u nieħdu bħala klim ta' twiddiba x-xogħol tagħna fil-futur. Semmejt ukoll l-importanza ta' dialogu soċjali. Nittama li qed inżomma dak li qed inti, inti qed li hemm bżonn nħeġġu l-kumpaniji biex jifmu x'inhuwa dialogu soċjali u x'ifisser. U dan importanti għalina fuq il-livell Ewropew ukoll. Infakkar id-diskors tas Sur Barroso meta huwa saħaq dwar l-estat tal-Unjoni is-sena li għaddiet fl-2012. Ma raġax tenna dan din is-sena. Fid-diskors tiegħu fil-Parlament Ewropew is-sena li għaddiet huwa qal li il-modell soċjali Ewropew kien jiddependi fuq il-kompetittività tal-Unjoni Ewropea u naħseb li din il-koll irridu niftakruha. U dejjem najdu dan, mux dejjem naqblu ma' Sur Barroso, ma' dejjem qed li dinja kwistjoni għaw L-approċ personali tiegħi jieġaħġa li jaqblu miegħi fuqha uħud, mhux forsi kulħadd, iżda li tkejjel il-kompetittività ma tistax issir biss permezz tal kemm jiswik xogħol funetajiet, dan ma jtikx approċ komprensiv tal-kompetittività, u għalek biex naħseb li għawnek tkellimna dwar żewġ approċċi li huma marbuta ma' dak li semmejna illum u marbuta wkoll ma' tħassib li qajmet is-Sinjura Jazlovjeska. Tkellimna dwar it-taħriġ, dwar it-talim u forsi dawn il-prinċipi morru lura għal żmien tal-imoddi fejn vera konna nifmu n-natura tal-qatu kemm kienet serja din il-problema. Aħna ġbarna flimkien sistemi ta' edukazzjoni u ta' taħriġ meta il-qat ma kienx fenomenu tal-massa. Imma l-lum huwa fenomenu tal-massa u għanna fatturi ġodda l-lum marbuta mal-mobilta, mal-delokalizzazzjoni u koll u l-affarijiet imbidlu għal kollox meta mqabbel ma' xar snin ilu. Għandna teknoloġiji ġodda li waslu biex il qat aċċelara ruħu għal pass li għazbis konna nabsru li jista' jeżisti meta fassalna s-sistemi ta' edukazzjoni u tat-taħriġ tagħna u dan iwassal għal kwistjonijiet li rridu naffaċċaw. Is-sistemi tat-taħriġ li aħna qegħdin nipproponu ma jinvolvux sempliċement li jkollok min waqijat li jgħaddi minn xogħol għal xogħol ieħor, trid tifhem eżattament in-natura tal-fenomenu tal-qatt tal-massa. U din hija kwistjoni kompletament differenti. Fuq it-teknoloġija. Ħafna drabi hemm distinzjoni bejn is-sistemi ta' edukazzjoni tagħna u ħtiġijiet ta' sota xogħol. Dejjem nitkellmu dwar dan id-distak, dwar din id-differenza, iżda meta nitkellmu dwar dan xi kultant ikollok l-impressjoni donnuk li kol ma tittamel huwa xi alterazzjoni żgħira għal suq tal-edukazzjoni tagħna. Bidla ta' darba fil biex biddel il-programm. Iżda mhux fuq hekk neħtieġu nitkellmu, qed nitkellmu dwar bidla fondamentali għaliex inkella dejjem ikollok eh, <clears throat> ġlieda bejn il-ħtiġijiet tas-suq u dak li jipprovdi s-suq. U għalhekk naħseb li hemm bżonn lil min ħarreġ biex bekk impoġġuhom fil-qalba tas-sistema ta' edukazzjoni tagħna. Issa ngħaddi l-presidenza tal-laqa lil kollega Edith Bauer li posti u nirringrazzja minn qalbi u ngħaddi l-mikrofonu wkoll lill-kummissarju u niskuża ruħi li misser nkun hawn nisma' id-diskors tiegħu. Iżda jkolli ħafna opportunitajiet oħra biex nisma' l-messaġġ tiegħu u xi fisser għax-xogħol tagħna, Kummissarju. Madam Chair, uh, honorable members of the European Parliament. Uh... President, <clears throat> membri tal-Parlament Ewropew, diretturi, signori, l-għonet nishtiq nifirħilkom l-Parlamentu, l-Aġenziji biex jorganizzaw dan il-seminarju, seminar u li dispjaċi li ma konċaw għal-iktar zmin, imma <clears throat> naħseb id-dinja eh, stampa ċara ta' dak li qed jagħmlu l-aġenziji huma qegħdin jappoġġaw ix-xogħol tal-Kummissjoni billi jagħtu eh, evidenza għal dibattiti ta' policy eh, wisa. Il-Kummissjoni jappoġġa eh, jorbot fuq dawn la dawn, dawn l-attivitajiet ta' dawn l-aġenziji kollha ta' OSHA u oħrajn. F'dawn l-aħħar ta' bepa, F'dawn l-aħħar ħames snin l-Unjoni Ewropea kellha l-ikbar kriżi finanzjarja u ekonomika mit-tieni gwerra mondjali. U għaddin il-kriżi il-modell soċjali kien assi kbir li proteġġa n nies b'dialogu soċjali ta' eh, kwalità u li kien hemm ħafna eh, impigi li ġew salvati u risposti u soluzzjonijiet <coughs> il- it-tul tal-familji ġi eh, protett eh, fl-ewwel fażijiet u dan huwa importanti anki biex inżommu d-domanda eh, ġenerali fil-ekonomija. <clears throat> Però il-kriżi għalmitna. Għalmitna li biex ikollna modell soċjali iktar rezilienti u aħjar għanna bżon ta' aktar titjib fuq livell tal-Istati membri imma anki fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Memx bżon najt illi Biex noħorġu mill-kriżi, l-Ewropa għandha tipprepara il-modell il kommerċali tagħha għandna bżonn ta' regolamentazzjoni eh, tal-settur finanzjarju, ta' eh, anki politika tal-innovazzjoni u anki l-Unjoni Monetarja għanda tiġi riformata. Minna ħal oħra rridu naraw ukoll x'nirridu nagħmlu b'mod differenti fuq in-naħa tal-mudell soċjali fuq dan aħna irridu naħdmu iktar u mhux inqas. L-impenn tagħna għal anijiet ta' trattat mandux jiġi traskurat. E dawn huma progress soċjali f'ekonomija ta' suq kompetittiva ħafna, koezjoni territorjali u soċjali, kif ukoll solidarjetà bajn istati membri. L-impjegi eh, totali fil-progress soċjali f'dan f'din l-ekonomija hija wkoll parti mill-artikolu 3 ta' trattat fuq l-Unjoni Ewropea. U dan l-artiklu jgħid ukoll li l-Unjoni Ewropea għandha tippromuovi il-kohezjoni ekonomiki, soċjali u territorjali u solidarjetà bejn l-Istati membri. E, e, toħloq bilanċ bejn l-Istat bejn responsabilità individuali tal-Istati membri u solidarietà fl-Unjoni. Għaliex l-Unjoni l-Unjoni Ewropea hija fuq tirrigwarda responsabilità individwali u solidarjetà. Sinjuri, jiena nemmen illi is-solidarjetà fl-Istati membri tista' tiġi msaħħa biss jekk is-solidarjetà bejn l-Istati membri e, tiġi msaħħa anki e, e, anki u dana l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea iridu jaħdmu fl-imkien biex jiproduċu da. Il-welfare states nazjonali batew specialment wara l-implementazzjoni tal-programmi ta' ġustament fiskali waqt il-kriżi reċenti. Il-pakket soċjali tal-Kommissjoni għati gwida l-Stati membri biex jimodernizzaw is-sistemi tagħhom tal-welfare biex jużaw il-risorsi disponibli b'mod iktar effiċenti biex jirsolvu problemi bħal uh, faqar fost it-tfal jew anki l-homelessness. Anki f'dan il-kuntest nazjonali ir-riformi ta' sikurtà soċjali ġew mnieda biex jtejbu eh, is-sostenibilità e u l-adekwatezza u l-sikurezza. Il-white paper u green paper tal-Kummissjoni kienu strumentali biex jgħatu l-argomenti ġusti u l-orientament għal dawn id-dibattiti u riformi fl-Istati membri. L-inizjattiva tal-opportunitajiet ta u anki l paket tal-Komissjoni jimmobilizzaw il-risorsi finanzjari dat dawn risposti u jihdu l modelli ta' eh, taħriċ vokazzjonali u tranzizjoni mill-skola għal xogħol. Il-garanzija eh, ta' Zaza u anki l inizjativa tal eh, inizjativa tal inizjativa ta' Zaza billi ta' 6 miljoni jagħtu eżempju kif l-Unjoni tista' tieħu azzjoni korrettiva biex tirsolvi e l-sfida soċjali b'mod kollettivament. U fuq benchmark ċar, il-garanzija ta' zaza se saħħa il sikurezza ta' tal-impjigi ta' zaza u se żomm anki l-impjegabilità tal zaza fi żmini twil billi tevita li nitilfu eh, il-ħiliet billi fukaw fuq il-bżonnijiet u billi nofru eh, taħriġ jew apprendistat vitali e servizzi tal impieghi pubblici tagħna jistgħu jkontribwixxu anki biex jiġildu kontra il-faqar fost iż-żaza. Nħoss li dawn l-inizjattivi se jgħinu il rikupru ekonomiku b'mod dirett, u manki se jindikaw lejn rikostruzzjoni fi żmien twil tal-mudell soċjali Ewropew. Partijiet oħrajn tal-isforz tal rikostruzzjoni huma iktar bottom-up u naturalment jitolbu ikunem hemm ambjent iktar ta' appoġġ, eżempju l-ekonomija soċjali li tinkludi il-soċjetajiet mutwi eh, u fondazzjonijiet u intraprizi soċjali jgħatu prodotti u servizzi wisa fl-Europa kollha u tiġġenera wkoll miljuni ta' impiegi. Il-potenzjali tal-Fond Soċjali Ewropew il-li huwa strument ieħor finanzjari tal-Unjoni Ewropea għandu jiġi sfruttat aħjar fl stati membri biex inkunu nistgħu niżviluppaw iktar intraprizi soċjali u anki ekonomija soċjali iktar wisa. Konferenza f'jannar fi Strasburgu seġib ħafna partecipanti u stakeholders din il-qasam eh, taħt umbrella komuni. Naħseb illi id-deskrizzjoni tal-modell soċjali Ewropea mhux se jkun komplet mingħajr ma nitkellmu wkoll fuq l-importanza tad dialogu soċjali. Hemm bżonn inżidu l-involviment tal-imsieħba soċjali fid-dibattitu u anki fil-teħita deċiżjonijiet. L-Unjoni eh, appoġġat dialogu soċjali fl-Istati membri bil etat eh, assistenza finanzjarja, eh, bini tal-kapacitajiet, proċeduri attuali biex għal-konsultazzjoni jistaw jisiru ktar effettivi u jistaw jiġu użati għal vantaġġ għal beneficju aħjar. Lan ikun li nilħu konsultazzjoni stabli u trasparenti mal imsiħba soċjali u is-semestru Ewropew. L-involviment u l-konsultazzjoni ta' dawn l-imsieħba soċjali huwa importanti u hemm bżonn iktar. E, f'ċerti pajjiżi nistgħu anki ngħidu li hemm bżonn nerġgħu nibnu id-dialogu soċjali. Sinjuri, jiena nixtieq nisħaq fuq tliet oqsma ta' policy fejn l-attivitajiet tal-Unjoni Ewropea fis xhur li ġejjin se jkunu kruċjali biex inkunu nistgħu aħna naslu riżultati fil-impenji soċjali tagħna. L-ewwel net iridu nagħmlu iktar biex niżguraw illi is-suq tax-xogħol Ewropew jagħti opportunitajiet adegwati għaċ-ċittadini tagħna. Ehm, barra mill-qat hemm anki il-vakanzi unfilled vacancies ingenieri ehm, rappresentanti, Eh, u b'xogħlijiet oħra. Naturalment se jkun hemm dejjem xi vacancies eh, eh, però nistaw innaqsu innuqqas ta' bilanċ billi ikonna mobilità fuq livell nazzjonali għu anke Ewropew. Il-Komissjoni era taħdem fuq da biex ittejjeb u timmodernizza il-kapacità ta' kopjament online tal- netwerk Ewropew ta' eh, servizzi ta' impigi, EURES, biex jagħtu iktar eh, enfasi fuq il-vacancies eh, u jagħtu iktar eh, bilanċ bejn l-offerta u l-talba. u l-istati membri jridu joffru anki servizzi ta' mobilità eh, skont il-bżonnijiet tal-swieq ta' xogħol u suq ta' xol li jaħdem tajjeb jista' jżid il-produttività u l-performance ekonomika billi jizgura illi l-persuni jistaw jimxu malajr bejn xol u ieħor mill-edukazzjoni għal xol u mill-qatt għal impik. Eba irridu namlu iktar biex intejbu il-performance tal-servizzi ta' uh, pubbliċi u anki l-effettività tal-politika attiva ta' xogħol. U tieni punt, nixtieq ngħid li dan il-perjodu wkoll kruċali għal raġuni oħra. Huwa perjodu li se ngħidu deċiżjoni importanti fuq l-istrumenti finanzjari tal-Unjoni Ewropea, kemm fuq livell tal-Unjoni Ewropea kif ukoll fuq l-Istati membri. Fil-taħdilit tal-MFF irridu niżguraw il-futur. il futur u li jkun finanzjament adegwat tal-Fond Soċjali Ewropew imma anki il-EGF il-programm għal eh, innovazzjoni u anki il-fond għal għajnuna għal dawk liktar privati. Eh, dana jitkenem fuq risorsi biex intejbu u biex insaħħu l-kapital uman u biex inżommu il-koezjoni soċjali l-implementazzjoni tal-din eh, politika soċjali jfisser li ninvestu fil-kapital umanu kozjoni soċjali. Dawn huma prerekwiżiti għal kompetittività u għad kabir ekonomiku fil-suq fil-suq uh, eh, ta' xol globali u il-Fond Soċjali Ewropew għaddu rwol vitali f'dan il kas Signori, suq ta' xol li għadden tajja fl-Unjoni Ewropea jimplika wkoll kondizjonijiet ġusti ta' xogħol u dawn inkludu protezzjoni tas saħħa u tal-sikurezza fuq ix-xogħol. Dan huwa elementi ieħor kruċjali fil-modell ekonomiku soċjali Ewropew u hija ħidma importanti l-Unjoni Ewropea llum li jkun hemm eh, saħħa u sikurezza fuq ix-xogħol jistgħu jiġilu kontra l-esklużjoni, eh, iżid il-kompetittività, eh, iżid l-impjegabilità u benefiċċji oħrajn f'din il krizi ekonomika illi ntejbu il-saħħa eh, u sikurezza eh, se jkontribwixxi biex nilħu il-miri tal-2020 u nħorġu mill-kriżi ktab b'saħħitna. L-Aġenzija għal sikurezza u saħħa fuq ix-xogħol muriet illi ġestjoni tajba tal-saħħa u sikurtà eh, tagħmel sens ukoll ekonomiku fuq livell ekonomiku fuq livell tal-kumpanija. Fejn E, il-ħaddima huma motivati u b'saħħithom u involuti ikunu iktar effiċenti u iktar produttivi u jgħinu l-kompetittività tal ewropa U barra minn din, aħna naħdmu kol fuq kwistjonijiet oħrajn biex intejbu il-kondizjonijiet tal ewropa per eżempju il-quality framework fuq trainerships, il hija importanti għazzaza u anki il-pjattaforma Ewropea kontra il-xol mux dikjera. Mod partikolari zona euro eh, għaddejja e, minn eh, krizi ekonomika soċjali u eh, hemm e, diverġenza kbira bejn stati membri u hemm polarizzazzjoni dejjem ikbar fis-soċjetajiet. Dawn it-tendenzi kontradixxu il-ħidma tagħna għal impik sħiħ. U dinja waħda mill-għanijiet kif diġat ta' trattat Dawna mumiex għanijiet eh, eh, sempliċi huma il-qalba tal-policy u tal-dizin tal-Unjoni Ewropea tagħna. l artiklu koll, l-istess artiklu għajt ukoll l-Unjoni Ewropea għandha tippromuovi il-kohezjoni ekonomika, soċjali u territoriali u solidarjetà. U dan jfisser ukoll li il-nies mill-gruppi kollha soċjali mhux biss l-elit għandhom jiġu involuti u jappoġġaw il dan il-proġett. Il-krizi u rrit illi aħna nidependu ħafna minn xulxin fl-ekonomiji tagħna. Il-problemi ekonomiċi u soċjali fl-istati membri individuali hija dejjem iktar l-interess ta' kulħadd, speċjalment fil-Eurozona. Il-disin oriġinali tal-Unjoni Ewropea ma rnexxilux jirsolvi dawn il-problemi marne xilux jihu in konsiderazzjoni il-sviluppi eh, reali ekonomiċi u kustjonijiet eh, eh, strutturali bħal il-faqar u l-svilupp ekonomiku li jom importanti għal kull soċieta. Kull marajna u huma differenzi dejjem ikbar bejn it-tramontana ta' istati tal-tramontana u dawk periferiċi illi huma normalment fin nofsinhar. Waqt illi dawk ta' tal-ewwel ta' tramontana il-kriżi eh, irnexxilhom jiddominawa fil-tieni grupp eh, fil-nofsinar eh, dejjem inqas hemm iktar dejjem problemi ekonomiċi. Din il-polarizzazzjoni hija markata fil-Eurozona fejn eh, ma nistawx namlu valutazzjoni. Peress li dana qed ibiddel l-kompetittività, l-istati eh, tal-Eurozona għanda għandhom inqas kooperazzjoni mill-li kellhom qabel. L-effetti negativi ta' dan fu il-talba ġenerali ta' kapitalu koezjoni soċjali kif ukoll il-riskju ta' populizmu u estremizmu dawn huma kollha ċari waqt dan l-aħħar eh, snin. U dawn huma imħabba l-fatt illi l-Unjoni tal eh, hija bażata fuq fiscal compact mingħajr dispożizzjonijiet għal trasferimenti fiskali transnazzjonali. Il-nuqqas ta' bilanċ eh, soċjali jistgħu jimminaw l-Unjoni Ewropea dawk fiskali u finanzjari u dan se jitkellmu fuqhom fil eh, meta nitkellmu fuq il-dimensjoni soċjali tal-Unjoni Ewropea. Sinjuri, il-preparazzjoni tal-Unjoni Monetarja hija ħidma importanti, però hija prekondizzjoni fondamentali għal eh, tkabbir ekonomiku futur bilanċat u għal koeżjoni soċjali fl-Unjoni Ewropea. U l-inizjativi biex jisaxħu din id-dimensjoni soċjali biex intejbu l-governanza għandha tiżgura illi it-ħaddim tal-Unjoni Ewropea m'għandix tikkontradixxi il għaniet soċjali tal-Istati membri u tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna tal-attenzjoni tagħkom. Thank you so much for Grazzi ta' dan din il-kontribuzzjoni tal-messaġġ illi dal-waqt se jkollna eh, elementi ġodda unkunu nistgħu niddiskutu id-dimensjoni soċjali uh, fuq l-Unjoni Monetarja. Jina għandi l-ħidma sa biex nala sessjoni billi nirringrazzja lill-Kummissarju. lill vici Prim Ministru <clears throat> ta' Repubblika tal-Moldova, is-Sur Valerju Lazar, nishtiq nirringrazzja koll id-diretturi tal-Aġenziji tagħna, Christian Lettmeier, Sur Menendez Valdez, Krista Sedla Ceku, Madlen Serban, kif ukoll il-membri tal-panel u fl-aħħar u mhux inqas nixtieq inżid eh, xi aħbarijiet tajba illi għaw riċeviment żgħir issa illi qed jistennikom eh, barra minn l-awla. Grazzi ħafna u nara s-sessjoni.